Ladies and gentlemen, dear friends. Signori, aziz ħbib, l-adwa tajba. Uħan nibdew bidin il-ġimma interparlamentari semestru Ewropew għal koordinazzjoni ta' politika ekonomika. Jiena. Signori, bħala viċi-president tal-Parlament Ewropew, jatini l-ikbar kamra ta' deputati t-reprezenta ċittadini fid-dinja huwa pjaċir kbir u nur kbir għalija li l-lum il nilqakom għawek fil-Parlament Ewropew. Dinja l-ewwel tip tal laqa bħal din bejn il- parlamenti nazzjonali, Parlament Ewropew, Waw, rappresentanti u kol tal-partiti illi għanna l-okkazjoni li fil-fat niltaqaw il kol ma dawk li ti rappresentaw il-komitati u kol apparti me sessjoni tal-plenarja. Aħna jkollna ħafna kooperazzjoni bejn il-kumitati u anka qed niltaqgħu hawnhekk sessjoni plenarja. Aħna verament kuntenti li hawnhekk nistgħu nilqgħu 103 deputat minn 26 Parlament Nazzjonali. U nixtieq nilqgħu wkoll deputati tal Parlament Ewropew għal din l-ewwel ġimgħa Ewropea għall semestru Ewropew. Għanna il-rappresentant mill-Parlament Nazjonal, s-sur Sean Pale mill-Parlament Irlandiż, għanna s-sur Faro mill-Parlament Belġan, s-sur Michael Frendo, li huwa il-rappresentant tal-Parlament Malti, s-sur Valerio Stefan Corneja, il reprezentant mill-Parlament Rumen, nixtieq nilqakom il-koll fostna. Nixtieq ukoll apparti minn hekk nilqa lill-Presidenti tal-Kumitati u l-Viċi Presidenti tal-Kumitati. Waħna nixtiequ ngħidu nħdu gost ħafna bil-preżenza tal-rappreżentanti kollha tal-parlamenti nazzjonali li għedin maħna l-lum. Apparti mir rappresentanti tal-komitati u rappresentanti tal-Parlament Ewropew, aħna nixtiequ nilqaw il-kulħadd speċjalment il-185 parteċipanti mill-parlamenti nazzjonali. Din hija verament eh, ċifra impressjonanti u turi kemm hija laqata ta' rilevanza din li qed nagħmlu llum u verament ukoll jissaq fuq l-importanza tal-format tal-laqa aħna żilna. U l-forma ta' din il-ġimgħa Ewropea naħseb li aħna permezz tagħha nistgħu nagħtu tweġiba il-koll flimkien. Tweġiba dwar l-implementazzjoni tal-artiklu 13 tat-trattat illi huwa bbażat fuq l kooperazzjoni ta' bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali li aħna nixxew nintensifikaw din il-kooperazzjoni u anke bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea skont il-mudell tal- eh, illi fil-fatt kien imnijat f'Ċipru f'April għal kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali. Sinjuri, xi ħaġa li hija importanti ħafna għal din il-laqa hija id-dimensjoni demokratika tas-semestru Ewropew il-livell politiku ekonomiku ta' din il-ġimgħa Ewropea u għaparti minn hekk aħna nixtiequ ngħidu wkoll li l-koordinazzjoni soċjali eh, ta' politika soċjali hija importanti ħafna kol. Lan ewlieni ta' din il-ġimgħa tas semestru Ewropew hija illi l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea aħna nixtiequ nagħtuhom orjentazzjoni jek santef dak li għandu xieqsam kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali. Waħna aħna nixtiequ li nagħmlu koordinazzjoni tal-politika tal-ekonomija, tal-budget u politika soċjali kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll bejn l-oqsma differenti tal-politika. Per eżempju, politika tat-taxxa u r-riforma strutturali din għandu jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn dawn iż-żewġ oqsma politiċi aħna nixtiequ li nżidu l-influenza tal-Parlament Ewropew. Il-Parlamenti Nazzjonali fil-fatt għandhom biżjed influenza fil stati Membri tagħhom u l-Parlament Ewropew jixtieq li jkollu iktar influenza f'kull qasam fejn l-Unjoni Ewropea fil-fatt qiegħda tiddeċiedi dwar il-benefiċċju ta' kulħadd. U dawn huma affarijiet li jaffettwawna l-koll u jekk aħna nikkoperaw iktar bejnietna żgur li dan jista' jkun ta' benefiċċju għal kulħadd l-istati membri kollha ħadu l-obbligu illi fil-fatt l-anijiet tal-istrateġija 2020 ħajent tlaħqu. U fil-fatt fiħdan l-istrateġiji nazzjonali dwar it-kabbir ekonomiku ħadmu ħafna fuq il-kompetittività tal-kooperazzjoni u koezjoni soċjali kif ukoll pruvaw isaħħu il- xogħol l-opportunità xogħol għaż azzazah però aħna ma rridux nifukaw biss fuq l-istati membri fuq bażi individwali sabiex nilqu dan l-anijiet u sabiex aħna jkollna aktar koordinazzjoni tajba ta' dawn l-isforzi li tiżilu fuq bażi ta' kull stat membru u importanti li aħna insaħħu l-kooperazzjoni tagħna dak li għandu x'jaqsam ġbir ta' opinjonijiet u l-fatt meta aħna naslu sabiex nfasslu pożizzjoni. Iżda, naturalment, naħna nafu li hemm rabta ċara bejn il-rapport ta' tkabbir annwali il-linji gwida eh, tal-politika soċjali u anka rabta bejn dawn li semmejt is-six-pack, it-two-pack kif ukoll it-trattat fuq l-istabilta, koordinazzjoni u anka eh, dwar l-Unjoni Monetarja u l-budget. Jiena għalija dawn huma affarijiet li huma marbuta l-kol ma' xulxin. Aħna sal-15 ta' April ħajkonna nibatu kol pjaniet tana l-Kommissjoni. Umbat il-Kommissjoni ħatoħroġ bistqarrijiet li huma rekomendazzjonijiet għal kull pajjiż. U mbagħad il-Kunsill diskuti dawn is-suġġerimenti u rekomandazzjonijiet f'Ġunju u jiddeċidi fuqhom, u ta' bażi tal-Kummissjoni tas-suġġerimenti tal-Kummissjoni Ewropea dawn ħajkunu adottati u sa 15 ta' Ottubru mbagħad aħna nkunu rridu noħorġu bil-proposti. U għadin raġuni jiena naħseb illi fil-fatt aħna rridu naraw il-kompetenzi eżattament kif rridu jkunu bbażati fuq l-anijiet tagħna mill-rapport ta' tkabbir annwali sal-implementazzjoni tas six pack u two pack u trattat għal stabilta koordinament u tisħiħ tal-Unjoni Monetarja u anka il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika tal-budget. Għaldan kollu għanna bżon ta' kooperazzjoni b'saħħa u naturalment il-Kummissjoni għandha rwol importanti għawek minħabba li aħna tu importanza u stidinna u kol rappresentanti tal komissjoni sabiex nsaħħu dibattitu tagħna. Aħna verament għanna pjaċir kbir sabiex kom fostna. Is-Sur Ajrom, il-Kummissjoni Ewropea, il-Viċi President u l-Kummissarju għall-ekonomija u għall-munita tal-euro l-sur Oli Ren. Nixtieq illi ningrazzakom tal-li l-għajtu din l-istadina sabiex tiġu għawek ma naħalli niddiskutu dwar dawn il-kwistjonijiet tant importanti u nil-għaw kol fosna l-Lazlo Hendon. Nixtieq illi ngħidilkom illi jiena kuntent ħafna illi intom edina u sabiex niddiskutu flimkien il-programm tal-Kummissjoni. Dan il-programm bazat fuq il-rapport ta' tkabbir mbagħad ħajbassala l-istrateġiji għal kull stat membru u anka aħna ħan nippruvaw nimplementaw dawn il-pjanijiet matul din is-sena 2013. Xina naħseb ukoll li l-ġimgħa Ewropea m'għandix biss tkun iffukata fuq ir-rapport ta' tkabbir annwali, iżda aħna rridu naraw ukoll illi konna iktar koordinazzjoni, kif qed tilkom nifukaw fuq diskussjoni dwar koordinazzjoni. Mela dalodu aħna ħajkonna diskussjonijiet minn min dawn in-nies li semmejt, mbagħad aħna ħajkonna wkoll rappreżentanti U ħajkun hemm laqat eh, fuq eh, il-livell tal-kumitati differenti, fuq il-livell tal-budget, fuq il-livell tal-Kumitat dwar li huwa responsabbli għax-xorsa biex ma jkun jistgħu jiddiskutu l-pożizzjonijiet individwali. Apparti minn hekk aħna nistgħu naraw ukoll illi ħajkollna il-presidenti tal-Kumitat tal-Budget, il-president ukoll Sharon Bowles tal-Kumitati u anka ħajkollna wkoll il-president il president il-Sinjura Beres illi u koll din għawek diġa maħna dal-ħod u nishtin ringrazzjakom koll tal ħajtu l-istadina sabiex tkunu maħna. Lan huwa illi l-konklużjonijiet mbagħad aħna nkun nistgħu għam il-koll flimkien u mbagħad l-erba' filgħodu aħna nkunu nistgħu nikkomunikawhom lill-Presidenti tal-Kunsill Ewropew tal-Kummissjoni. tal kummissjoni u tal-Parlament nirrappreżentawhom l dawn il-konklużjonijiet. Dan huwa dibattitu importanti ħafna, speċjalment f'dan il-mument daqshekk kritiku li ninsabu fih illum. Issa illi wasalna għal Kunsill Ewropew li jmiss, din dan id-dibattitu li ħajkonna llum huwa importanti ħafna permezz tas-semestru Ewropew aħna nistaw naraw li il-settings tal-agenda imbidlu xiftit minħabba situazzjoni li sabu fija. Aħna irridu nassumu responsabilta għal dawn il-bidliet u aħna irridu verament eh, eh, bżon tal- tal-livell demokratiku ta' dan kollu, ħalli bekk aħna nkun nistgħu namluħ leġitmu dan il-proċess. Aħna rridu naraw illi naħdmu l-kol flimkien u aħna naħsbu wkoll li fil-fatt f'kull politika importanti li hija relevanti aħna rridu naraw li konna iktar koordinazzjoni kif dak li xaqsam ir rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż. Aħna għandna bżonn ta' iktar riformi soċjali u riformi anka ekonomiċi. Jiena naħseb li dawn huma importanti ħafna ħassa biex ħana kun nistaw nil-qolanijiet tal-strategija l-Europa 2020. Aparti minnek ħana aħna ħin kollu niddiskutu li hemm daqsxejn ta' nuqqas demokratiku fil- fil-sistemi tagħna u għalhekk aħna din nippruvaw norganizzaw din il-ġimgħa Ewropea ħalli nagħmlu tajjeb għal dan il nuqqas F'dak li għandu x'aqsam il-bidliet intergovernmentali li fil-fatt kienu qed ikunu deċiżi bbażi tal-dokumenti minna tal-Kummissjoni. Huwa diffiċli ħafna li aħna l-identifikaw min jista' l-ewwel jiddeċidi fuq eh, dawn l-anijiet u min għandu jassumi responsabilità, però aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna responsabilità għall-implementazzjoni tad-deċiżjoni li ħadd ittieħed mill-Kummissjoni u tar-rakkomandazzjonijiet. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll illi huwa fidejna aħna il-reprezentanti mażula miċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Parlamenti Nazzjonali. Huwa issa fidejna li aħna niskuraw il nsibu it-triq tas-sewwa sabiex aħna nkunu nistgħu nimplementaw il-politika budġetarja u ma nistgħux aħna niqfu il-ħidma nwaqfu l-ħidma tagħna meta naslu fuq il-frontiera ta' pajjiżna, aħna rridu naħdmu mal-ġirien tagħna. Dan ix-xogħol rridu nagħmlu huwa xogħol Ewropew u kulħadd għandu l-kontribut tiegħu x'jista' eh, jagħti. Fil-fatt aħna naħsbu li rridu noħolqu din id-dimensjoni tal-Parlament Ewropew, din id-dimensjoni Ewropea. U f'dan il-kontest aħna naħsbu li hemm ħafna aspetti li rridu niddiskutu. Hemm ħafna mistoqsijiet li rridu nwieġbu. U fost dawn mistoqsijiet fil-fat aħna rridu nitkellmu eżattament fuq kif ħat tfassal l-kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew, hekk kif fl-artiklu 13 fil-patt fiskali. Il-ġimgħa Ewropea tista tkun il-modell għal kooperazzjoni bħal din. Naturalment, din il-kussjoni wkoll tista tkun diskussa fid-dettal, pero jiena nixtieq illi nitlobkom sabiex tiċċaraw dan il-punt illi din mhix tkun l-unika punt illi aħna ħad diskutu llum u għada. U jiena naħseb illi Aħna ma nistawx nevitaw illi nifukaw biss eh, fuq ċertu punti, aħna naħsbu illi għanna u kol punti importanti ħafna u kol li rridu diskutu bħal kwistjonijiet tal-budget u tal-politika tal-budget. U aħna fil-jumejn li ġejjin illum u għada ħajkonna ħafna opportunitajiet u ħin sabiex niddiskutu dawn il-punti bejnietna. Mela issa ħanitkellem ftit fuq id-dibattitu ħajkonna issa fuq il proġettura F'din il-kamra għandkom rappresentazzjoni ta' 22 lingwa. Tistgħu tkellmuna bil-lingwa tagħkom. Naturalment aħna nixtiequ illi kemm jista' jkun jitkellmu ħafna mir-rappreżentanti nazzjonali minħabba iżda li ma tantx għanna ħin bizzeta biex jitkellem kulħadd, jiena nixtieq illi nitlobkom minn issa sabiex tifmu illi mhux kulħadd ħajkollu l-opportunità sabiex jitkellem. U għal raġuni nitlobkom sabiex iżommu mal-ħin illi aħna ħanallaw kalkom sabiex titkellmu. Ġifiri, intom ħajkolkom massimu kull wieħed ta' 3 minuti sabiex titkellmu ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nikkontrollaw daqsxejn it-tmexxija tajba ta' din id-diskussjoni. U intom għandkom issibu dawn il-karti li huma isom speaking note cards jekk intom tixtiequ titkellmu, jekk jogħġobkom imlew dawn il-formoli u għadduhom lil persuna li qed tiġbor dawn il-karti. Dan li qed ngħid huwa validu kemm għal dawk li huma rappresentanti tal-Parlament nazzjonali kif ukoll għal dawk tal-Parlament Ewropew. Kulħadd huwa fl-istess pożizzjoni u kulħadd qiegħed fuq l-istess livell ġifieri kull min irid jitkellem irid jimla din il-formula. Issa minħabba li aħna m'għandniex ehm, il ġimgħa kollha sabiex nitkellmu għandna ħin limitat aħna ħanippruvaw naraw li jitkellmu tnejn mill-rappresentanti nazzjonali mbagħad jitkellmu wieħed mill-Parlament Ewropew. Nittama li l-proċedura saċara għal kulħadd, jekk kulħadd fem il-proċedura sa nixtieq li ngħaddu mill-ewwel sabiex nisimgħu l-Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea, is-Sur Oli Rehn, jekk jogħġbok. Thank you, thank you very much. Grazzi ħafna. Vice President Press. Signori, onorevoli membri tal Parlament, kemm dawk tal-Parlament Nazzjonali kif ukoll membri tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nibda billi ngħidilkom li huwa dassew ta' pjaċir għalija li nkun hawnhekk f'din is-sessjoni plenarja ta' din il-ġimma parlamentari dwar il-semestru Ewropew għal din is-sena. Din il-konferenza qiegħda tiġbor flimkien rappreżentanti kemm mill-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll mill-Parlament Ewropew sabiex niddibattu il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika dan is-semestru Ewropew u dan huwa pass ċar lejn spazju politiku aktar Ewropew. Huwa wkoll pass fuqtu għaliex bħalissa dan il-moment ninsabu f'nofs il-preparamenti għas-semestru Ewropew ta' din is-sena, ġifiri t-tielet edizzjoni ibbażata fuq l-Istrateġija Ewropa 2020 għat kabbiru l-impigi. U għabbażat ukoll fuq l-aħħar survey ta' skabbir annwali li ġi s novembru li għadda mill-Kummissjoni li tamal prioritajiet mbagħad jiġu riflessi wkoll fi programmi ta' stabilità u konverġenza u programmi ta' riforma nazzjonali kif jiġi preżentati mbagħad f'April għal peer review tal-Kunsill u għall evalwazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni. Huwa pass waqt ukoll għaliex Dan għajem il-punt tal-leġittimità demokratika u l-akkontabilità tal-Istati membri ninsabu u koll fi żmien ta' tnedija ta' diskussjoni dwar Unjoni Ekonomika u Monetarja ikbar u l-istruttura tagħha. Kif tafu l-leġittimità u kontabilità ta' deċiżjonijiet ta' politika? Importanti anke għaċ-ċittadini tagħna. Iċ-ċittadini fuqkom iduru għat weġibiet u għalek din hija responsabilta kbira li tirrikjedi li nsibu laqwa mod kif nistgħu nimxu il-qoddim permezz tad-dibattitu. U għalek jina se nixtieq li prezentalkom illum fil-bidu ta' dan id-dibattitu l-opinjoni tal-Kommissjoni dwar il-prioritajiet politiċi għal din is-sena 2013. Qabel xejn però nixtieq infakkarkom fej konna sena ilu u mbagħad nagħmlu daqsxejn paraguma fej qegħdin illum fl-ekonomija Ewropea sena ilu. Kien hemm inċertezza kbira minħabba l-Greċja. Kien hemm tħassib kbir dwar l-Italja u Spanja. L-effetti tal-operazzjonijiet tal-likwidità tal-ECB kienu għadhom mhumiex qegħdin jinħassu fl-ekonomija reali u forsi tiftakru wkoll illi kien hemm ħafna Cassandras, ħafna nies illi qegħdin jgħidu illi l-euro, iż-żona euro ħadd isfaxxa fix-xejn. L-2012 però spiċċat sena deċiżiva fejn iż-żona euro rrid kemmi tassew reżistenti u ħadet ukoll bosta deċiżjonijiet koraġġużi sabiex taċċerta s-sostenibilità tal-euro. Issa llum ir-riskju dwar li iż-żona euro tisfaxxa fix-xejn kważi sfaxxa fix-xejn u kważi kważi nista' ngħid anki kompletament eb dan it-ħassib. Minkejja ċertu progress però li sar, xorta tbaqalna sfidi kbar u d nanna livelli għolja ħafna ta' għat eh, tkabbir ekonomiku li vera għat jimxi bil-mot u kważi kważi nistaw nejdu għallura ma nistaw xaħna ma namlu xejn. Għanna bżon tazzjoni għal tkabbir u għall impiegi u naċċertaw li ċ-ċittadini tagħna jkunu jafu għalfejn huma meħtieġa dawn id-deċiżjonijiet politiċi sabiex nistabilizzaw l-ekonomija u l-leġittimità demokratika hija xi ħaġa importanti ferm għal dan. Aħna bażikament ġifieri rridu insaħħu u nimmodernizzaw il-modell Ewropew għall-ekonomija tas-suq soċjali. U għalhekk jiena nixtieq nifoka fuq tlet punti għawlanin tlet direzzjonijiet li flimkien jiffurmaw ir-rispons tagħna għal politika ekonomika. L-ewwel nettem bżonn illi nżommu l-istess passu ritmu ta' riforma ekonomika sabiex eh, l-ekonomija Ewropea nerġgħu nġibuha f'bilanċ u dan għaddej dan ix-xogħol anki kif rajna pereżempju eżempju fil- l-account deficits tal-pajizi issa, per eżempju fl-Irlanda, l-esportazzjonijiet issa għadin jizdidu u l-intraprizi għadin u l-impiegi u d-domanda domestika għada daqxejn baxxa xorta waħda għadin naraw hiel ta' tkabbir ekonomiku għadin naraw u koll produzzjoni tizdid bil-mod il-mod fl-Irlanda. Bħal Portugal, vilanda u wkoll qiegħda issa tħejji ruħa sabiex ikun hemm ritorn għal finanzjament tas-swieq tas-suċċess dak li għandu x'jaqsam mal-fondi eh, sovrani tagħhom. Fi Spanja għandna qatt għoli ħafna, iżda l-esportazzjonijiet hemmhekk ukoll qegħdin jizdidu l-volum ta' esportazzjoni issa huwa għoli aktar minn qatt qabel fi Spanja. Fil-Greċja wkoll naraw il terf ta' kompetizzjoni attività f'daw l-aħħar eh, snin dan id-deċenju issa bil-mod il-mod jirkupraw imbagħad il-pajjiżi ta' surplus ukoll qegħdin jagħtu l-kontribut tagħhom għal dan għall-proċess ta' bilanċ, pereżempju permezz tal-ftuħ s swieq ta' servizzi iżidu il-parteċipazzjoni tan nisa fix-xogħol u il-possibilità wkoll illi żviluppaw produttività u għalhekk aħna Rajna per eżempju li fil-Ġermanja issa għedin naraw bejn 4.55 mija ta' zida li għedin jgħinu illi ikunem bilanċ mill-ġdid fl-ekonomija ekonomika. L-ekonomija Ewropea tibqa' però kompetittiva fuq livell globali wkoll u ma nistgħux nippermettu illi jkun hemm it-telf tal-global market shares kif rajna dal-aħħar pereżempju fil- Finlandja, fi Franza u fil-Belġju u għalhekk it-tieni punt tiegħi issa huwa illi aħna nabżon. bżonn. kultant nerġaw nibdaw mill-ġdid il- li ikun hemm il kompetitivita tal-industrija fl-Ewropa. F'Madrid hemm konferenza wkoll tal-Konfederazzjoni ta' Trade Unions u għaparti mid-drittijiet tal-ħaddiem hemm ukoll il-kwistjoni tal-kompetittività tal-industrija Ewropea u l-kapaċità tal-ħolqien ta' impjiegi dawn huma il-punti ewlenin f'din il-konferenza u bixxira wkoll. Għalhekk hemm bżonn aħna nindirizzaw dan it tajf ta' kompetittività f'ħafna pajjiżi hekk kif rifless ukoll fil-qat sutra li dejjem jiżdied u l-isħma tal-swieq li qegħdin jaqgħu. Iċ-ċifri jitkellmu waħedhom fl-aħħar deċenju bejn l-2000 u l-2011 kollox kien hemm 2.5 miljuni impjiegi ta' manufatturazzjoni illi ta' manufattura li intilfu fil-Ġermanja, Franza, l-Italja u Spanja. 750 elf impjieg fi Franza u fi Spanja intilfu. Għalek f'din it-tendenza għadin naraw illi jem livelli għolja ta' dejn, il-fatti li iktar minn nofs tal- nefqa soċjali tad-dinja llum issir fl-Ewropa, nieħdu ideja aktar ċara tar responsabilta u l-pis li hemm fuq l-ekonomija produttiva Ewropea sabiex inkunu nistgħu aħna nżommu l-istil ta' ħajja tagħna u l-mudell tagħna, u għalhekk isna rridu nirriversjaw dan din it-tendenza li mhix limitata biss dimensjoni esterna, qegħdin rridu li jkun hemm welfare sostenibbli għad kabbir ta' produzzjoni. U ġara darba nwafqu u naslu għal riforma mhux biss bħala fini fiħin nifsu ma bħala pala mezz kif ikun hemm tkabbir sostenibbli ħolqien tal-impjieg inkunu qegħdin insaħħu wkoll il-kompetittività tal-Industrija Ewropea u għalhekk x'hemm bżonn biex ikun hemm iżjed impjiegi u produttività fl-ekonomija Ewropea. Hemm bżonn l-appoġġ għal riċerka u l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ hemm bżonn nistimulaw l-intraprenditorjat u investiment privat. Irridu nżidu l-influss ta' kreditu lejn id-djar lejn l-SMEs. Irridu nappoġġaw l-investiment pubbliku hekk kif għamilna dal-aħħar biż kapitali tal-Bank Investiment Ewropew pereżempju. U hemm bżonn ukoll infasslu regolamentazzjoni għalija illi twassal għal tkabbir tas-soċjetà u l-ambjent mingħajr ma tkun ta' ostaklu għal ħolqien tampigi jidu komplu għaddejjim bir riformi fil-swiq ta' xoltana, tana, riformi bilanċati u ambizjużi li naħol ostakli għal ħolqien ta' impjiegi u jiffaċilitaw il-ħolqien ta' kontratti permanenti. U naċċertaw ukoll li dawk li jitilfu x-xogħol tagħhom fir-riċessjoni jingħataw l-appoġġ biex jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol jew jerġgħu pereżempju jiġu mħarġa mill-ġdid. Irid ikollna wkoll ir-relevanza tal-collective bargaining hekk kif għandna fil-Karta Ewropea tad Drittijiet Fundamentali. Issa hawnhekk għandna rabta ċara lura mas semestru Ewropew għaliex għaliex l-intenzjoni tagħna u nittama li taqblu li dawn huma propju l-punti ewlenina l ewropa issa f'termini ta' tkabbir ekonomiku u ħolqien ta' impjiegi. Dawn huma kwistjonijiet riformi illi ħajjiġu riflessi fil- rekomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż ta' din is-sena u għal daqstant ħa ikunu u kol dak il ħaj jiffoka fuqhom is-semestru Ewropew skont dak li ġi ippreżentat fl-AGS l Growth Survey. Dan huwa eżempju ta' kif is-semestru Ewropew jista' jtejjeb l-ekonomija Ewropea u nittama li nibqgħu nappoġġaw dawn il-miri kemm fuq livell Ewropew ovvjament fil-kuntest nazzjonali wkoll. It-tielet punti għaj mbagħad jirrigwardja il-lat fiskali hemm bżonn li aħna nibqaw naħdmu sabiex ikollna konsolidazzjoni fiskali. Jeżisti riċerka akademika u evidenza empirika fuq l-evidenza ta' dejn pubbliku fit tkabbir u juri li ġara darba dejn pubbliku jirħaq id-design l-100% dan ikollu impatt negattiv serju fuq it tkabbir ekonomiku. Fl-Ewropa f'daw l-aħħar erba' snin, il-livell ta' dejn pubbliku tagħna żdied minn madwar 60% għal 90% din is-sena u anke s-sena diħla wkoll. U dan allura ħa ifixkelet kabbir. għalhekk hemm bżonn ta' din konsolidazzjoni fiskali għaqlija. Importanti li konsolidazzjoni fiskali però tkun skont il-pajjiż, skont l-ispazju fiskali u l-potenzjal ta' tkabbir għal kull stat membru partikolari individwali. U għal daqstan taħna tajna sanzjoni għal korrezzjoni ta' deficit eċessif għal ċertu pajjiżi anki is-sena li għaddiet inkluż l-Ispanja, il-Portugal u l-Greċja. Fil-fatt il-finanzi pubbliċi fl-Ewropa qed jitjiebu u fejn naraw l-impatt tas six-pack per eżempju u l-governanza ekonomika imsaħħa. Fl-2019 id-deficit fiskali taż-żona euro kienu madwar 6 tal-GDP. Is-sena li għaddiet mbagħad dawn niżlu għal madwar 3% tal-GDP u qed nippretendu issa seda ħajkomplu jinżlu anke din is-sena u jilħu l-madwar 2.5% tal-GDP. Għalek, mela, sabiex aħna nerġaw inqajmu l-Ewropa fuq saqajja u nerġa' jkollna fiduċja rridu nikkonvinċu liċ-ċittadini tagħna u l-swieq fuq il-prospettivi ta' l-euro għal futuru għalhekk aħna rridu nerġgħu nibnu mill-ġdid l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tagħna. Għal dan il-għan il-Kummissjoni ħarġet bi blueprint għal Unjoni Ekonomika u Monetarja iktar ġenwina, iktar imsaħħa u dan kienu riflessi wkoll fil-paper ta' Herman Verran poj fuq l-istess suġġett. M'għandix iċ-ċans li noqgħod nidħol fid-dettalji kollha tal-blueprint imma nista' ngħid li dina ittina pjan ta' kif nista' aħna Nibnu din l-Unjoni Ekonomika u Monetarja minn issa ġifiri minn 6 sa 18 il-xar għanna ċertu proposti konkreti fit-trattati attwali ġifiri għall- l-immedjat nibdew bil-Unjoni Bankarja mbagħad wara niżviluppaw mekkanizmu ta' risoluzzjoni Ewropew. dan ħajkunu l-prioritajiet ewlenin ta' din is-sena, ġifieri din is-sena aħna jdu lestu x-xogħol tagħna fuq il-mekkanizmu ta' supervizjoni uniku għal banek Ewropej ta' żona euro u fl-istess waqt mod parallel noħorġu proposta leġislattiva fuq mekkanizmu ta' supervizjoni għax il-supervizjoni u rizoluzzjoni li jimxu jitfit. Fir-rigward imbagħad tal-appoġġ għal riformi strutturali konsolidazzjoni fiskali dawn jeħtieġu ħafna sforzi, ħafna xogħol u appropju għal dawn ir-raġunijiet illi aħna fil-blueprint ipproponejna il-ħolqin ta' strument ta' kompetittività u konverġenza bħala mekkanizmu ta' solidarjetà fiż-żona euro. Il-mira hi li nappoġġa b'mod effettiv ir-riformi ekonomiċi tal-Istati membri u dan jkun jaqgħad Impenn minnaħat tal-Istati membri għal ċertu riformi partikolari bl-appoċ finanzjarju tal-Unjoni Ewropea l-implementazzjoni tagħhom. Iġifieri dal-istrument għalhekk ħajservi bħala inċentiv għal dawk ir-riformi meħtieġa u jgħinu kol nindirizzaw l-ispejjeż relatati magħhom dawn ir-riformi. Imbagħad fuq il-futur mezzan isu ikonna edin nħarsu li ċertu bidliet fit-trattati u għonek naħseb li il-prinċipi li gwidanja nekomlu dawn. Kwalunkwe pass lejn iktar solidarjetà u l-mutualizzazzjoni tal-lat fiskali Ewropew irrid jimxi għanzi ma iżjed responsabilta u xogħol konġunt u dana jinvolvi integrazzjoni ikbar tat-teħid ta' deċiżjonijiet kif ukoll idu passi lejn Unjoni politika u akkontabilità demokratika imsaħħa. Naf u nifhem li jeżistu ideja differenti fuq din il-kwistjoni fl-istati membri u fil-parlamenti u fostkom il-parlamentari u għalhekk issa tassew qed nistenna b'ċertu ħerqa li jkun hemm dibattitu miftuħ fuq dan fuq din id-direzzjoni li tista' tieħu ż-żona euro u l-Ewropa. Għalhekk President onorevoli membri permettuli nikkonkludi issa. L-Unjoni Ewropea minkejja id diffikultajiet kollha ħadet passi il qoddim importanti s-sena li għaddiet u l-politika s din is-sena tal-2013 hija ambizzjuża ħafna. Pero biex inwet u għanna bżon ta' responsabilta għanna bżon naħdmu fl-imkien bħala tim sabiex nkunu nistaw nerġaw ikolna l-fiduċja dejjima u nerġaw naqbdu triq għal tkabbir sostenibli u ħolqin tampigi. L-isforzi konġunti tagħna u madwar ir-riforma modernizzar tal-modell tas-suq soċjali Ewropew u namlu progress ta' veru fuq din l-agenda politika għad kabbiru l-impigi għal din is-sena. Dis-sena ħatkun eżami għal kredibilità Ewropea u għal Unjoni iżjed stabli ibbażata fuq is-solidarjetà. Dissa dan l-eżami ridu ngħaddu minnu u flimkien nerġgħu nqajmu l-Ewropa fuq saqajja u jiena insara fuq l-appoġġ tagħkom sabiex nieħu l-mira tagħna. Grazzi. Herr Kommissar, herzlichen Dank im Sinne des. Kommissarju, grazie ħafna. Dak li għandu xjaqsam il-modell Ewropea tal-ekonomija tas-suq eh, sostenibli, jina issa nixtieq li ngħaddu immedjatament tal-Kummissarju Andor li huwa responsabbli għal l-integrazzjoni u l-affarijiet soċjali. Honorable members. Grazzi President, Sinjuri, membri onorevoli, Signori. Din il-ġimma parlamentari ġiet moment importanti għall-Ewropa. Fil-periodu li jmiss ħajja jieħdu deċiżjonijiet importanti, per eżempju, għandna l-MFF il-qafas finanzjarju multianwali tal-Unjoni Ewropea u jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn strumenti budgetarji b'saħħithom biex tkun tista' tżomm mal-ambizzjoni tagħha għal ġid ekonomiku u koeżjoni soċjali. fl interventi għaj jien nixtieq nifoka fuq is-semestru Ewropew u nixtieq nibda billi niddeskrivi s-sitwazzjoni tal-impigi u s-sitwazzjoni soċjali fi ftit klim. Għal inna għal ftit żmien issa fi żmien ta' kriżi mhux miss fuq livell ekonomiku u finanzjarju imma wkoll kriżi ta' fiduċa fil-ġejjieni tagħna u fil-valuri tagħna Għal ħafna nies il-modell soċjali Ewropew jidher li qiegħed periklu li ma jwettaqx id-drittijiet soċjali u l-kohezjoni soċjali u dan fi żmien fejn tant għandhom bżonnhom dawn affarijiet. Skont is-sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea u reviżjoni li tinħareġ darba kull tinħareġ erba' darbit fis-sena rajna li kien hemm faqar u sogru ta' esklużjoni soċjali u dan huwa fil-fatt kwart tal-popolazzjoni Ewropea li tinsab f'dan ir-riskju. Għandna wkoll polarizzazzjoni bejn dawk il-pajjiżi li huma stabbli fuq livell finanzjarju u qegħdin jesperjenzaw irkupru u anke nuqqas taqat, imma minnaħa l-oħra għandna wkoll pajjiżi li esperjenzaw reċessjoni u qed ikollhom żieda tal qatt u riskju kostanti ta' irvelli soċjali. Fl-2013 ninsabu fit-tielet semestru Ewropew ċiklu importanti biex nikkoordinaw il-politika tal-Istati membri. Matul da żmien, il-Kummissjoni ser tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' riformi soċjali u ta' impjiegi fuq livell nazzjonali. Jiena ħna preżentalkom il-prioritajiet għal dawn il-politiki f'dan il-proċess kif identifikati mill-Kummissjoni. Fit-tieni parti tal-intervent tiegħi jiena ser nisħaq minħabba l-importanza ta' dawn il-politiki, l-importanza ta' semestru Ewropew għal koordinazzjoni ta' dawn il-politiki, politiki soċjali u ta' impigi u dak li għanna d-dimna bħalissa meta niddiskutu l-integrazzjoni b'saħħitha tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Ippermettu li nelabora fuq l-istħarriċ annwali ta' tkabbir u semestru Ewropew. Is-semestru jibda bistħarriċ annwali ta' tkabbir l-AGS li nħareġ fl-aħħar tal-2012 u dan jistabilixxi il-prioritajiet soċjali u ekonomiċi għas-semestru tal-2013. L-AGS jidentifika xinu ma prioritajiet għal dawn il-politiki għas snin li ġejjin u jappoġġata wkoll mill labbozz tar-rapport konġunt għall impigi adottat konġuntament mill-Kummissjoni u l konsil tal-Ministri. Dan ir-rapport u l-AGS din id-darba għal darba oħra tuna perspettiva xejn sabiħa l-impjigi u rata ta' 10.7% tal-impjigi fl-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali f'numru ta' stati membri hi qiegħda tmur allar b'mod drammatiku u l irvelli soċjali kull ma jmur qed jiżdiedu, qed jinfirxu. L-AGS tal-2012 diġà kien talab biex niġġieldu kontra il-qad, speċjalment fost iż żaza u anke tkellem fuq il-konsegwenzi soċjali tar-reċessjoni. Il-politiki soċjali u tal-impigi huma prioritajiet dejjem iktar b'saħħithom, speċjalment fiċ-ċiklu ta' din is-sena fuq livell ekonomiku. Dawn huma l-prioritajiet. L-ewwel nett il-konsolidazzjoni fiskali tkun favur tkabbir iktar mis-sen li għaddiet, u rwol tal-politiki ekonomiċi u soċjali u biex ikun hemm konsolidazzjoni fiskali importanti f'waqta dawn qed jiġu preżentati bħala punti ewlenin. Nixtieq nisħaq fuq dal-punt. F'dan l-AGS aħna nidentifikaw investimenti li għandhom ikunu ta' priorità fih dan konsolidazzjoni fiskali favur kabbir u b'dan infisser nefqa li jkun li tkun utli biex ikun hemm potenzjal ta' tkabbir bħal pereżempju dawk li jkopru servizzi tal-impjiegi, politiki ta' impjiegi attivi u taħriġ u dan nixtieq nisħu għaliex huwa element ġdid x'inhuwa l-garanziji, iskema ta' garanziji għaż-żgħażagħ. Il-Lepsko dal-waqt ser jiddiskuti u nittamaw joħroġ konklużjoni pożittiva fuq il-garanzija għazzaza li hija skema li tigarantixxi li ż-żgħażagħ dawk ta' taħt il-25 sena fi żmien erba' xhur wara li jitilqu mill-iskola jew jisiru edha jkollhom kwalità għall-imprendistat jew għall-impjiegi jew għall-internship u dan mbagħad ikun jista' jiġi appoġġjat anke jekk mhux finanzjat 100% mir-riżorsi Ewropej ukoll. Din hija inizjattiva ewlenija u hija priorità għall presidenza Irlandiża tal-Kunsill. Importanti nisħu wkoll li l-aġġustament fiskali rrid iżomm ukoll irpar soċjali, limitu massimu, per eżempju permezz tal-modernizzar ta' sistemi ta' sigurta soċjali biex ikun hemm sostenibilità, l-affidibilità u l-effettività ta' sistema li tinżamm. Irridu nifmu ħahjar il-kunċett ta' investiment soċjali u għal dan elan il-Kummissjoni dal waqser ta' dotta pakket ta' investiment soċjali, pakket ta' analiżi imma anke ta' inizjattivi fil-qasam tal-politiki soċjali biex bekk ikunu aktar effiċjenti u biex bekk l-istati membri jkunu jistgħu jużaw l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea biex fl-aħħar mill-aħħar intejbu riżultati tagħna. Ir-rwol ta' dawn il-politiki soċjali u tal-impigi huma kruċjali biex nindirizzaw il-konsegwenzi tal-kriżi u permettu li nisħaq uħut mill-prioritajiet f'dawn l-oqsma rridu nappoġġaw il-potenzjal tal-kattir tal-impigi u anke tal-tkabbir fl-ekonomija tagħna f'setturi importanti li diġà ġew identifikati fil-pakket tal-impigi tal-Kommissjoni. Issa li għaddiet. Dol fatturi huma ekonomija favur l-ambjent, settur tas-saħħa u l-kura u s-settur tal-informazzjoni, komunikazzjoni u teknoloġija. Aħna nisħu li l-Istati membri għandhom bżonn jadottaw lista ta' miżuri komprensibi f'daw l-oqsma. Investiment fil-kapital uman u b'mod partikolari f'dawn is-setturi dejjem jevolvu malajr dawn huma punti ewlenin aspetti importanti għal kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Dan irid jiġi rifless f'kulinko diskussjoni fuq il-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. It-tieni huwa essenzjali li aħna rnexxielna nżidu il-dinamizmu tas suq tagħna u jkun jiflaħ aktar permezz ta' bilanċ peress ta' riformi tal-budget tagħna permezz ta' ekonomija aktar inklusiva imma anke billi jkun hemm suq tax xogħol aktar Ewropew. U bekk l-istrumenti għal mobilta għandhom rwol importanti x'jaqdu għal disin u l-implementazzjoni, għat fassil l-implementazzjoni ta' dawn il-riformi ta' suq ta' xol. Biex dan iseħ, l-istati membri rridu jżammu jiserħu fuq kooperazzjoni ma' l-imsieħba soċjali. Importanti li nindirizzaw il-politiki ta' taxxi dawn irridu jiġu ġustati skont il-ħtiġijiet ta' tissa, skont iż-żminijiet tagħna għandna bżonn regoli ma' mhux taxxi żejda. U għalhekk Dan il-qasam f'dawn l-aħħar snin kien priorità għall-Kummissjoni Ewropea. Dan sħaqnieh fis-semestri Ewropej kollha, it-tlieta li huma. It-tielet, il-qat qed isir aktar strutturali kull ma jmur u mis-26 miljun qiegħed fl-Unjoni Ewropea madwar 11 miljun ilhom qiegħda għal iktar minn sena. U għalhekk hemm bżonn nisqu aktar fuq il-qat fuq medda twila ta' żmien, imma fl-istess ħin rridu noqogħdu attenti meta nindirizzaw il-priorità tal-qat fost iż-żaża biex niġġilduha. Palma semmejt, dan rridu nżommuh dan aspett u nsaħħuh. Nafu li hemm differenzi bejn l-istati membri fl-effiċjenza tal-sistemi ta' protezzjoni soċjali. Hemm lok biex nagħmlu reviżjoni tal-effettività u l-effiċjenza tan-nefqa pubblika fuq nefqa soċjali biex bekk dawn is-sistemi jkunu kemm jista' jkun effettivi u bekk nejnu għal promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u nevitaw li jkun hemm marġinalizzazzjoni. Is-sem ta' soċjetà ċivili hija importanti, kruċjali fl-opinjoni tiegħi biex jiżviluppaw l-istrateġiji nazzjonali f'dal-qasam imma anke fl-evalwazzjoni. Eżempju tajjeb ta' dan biex nisħu l-importanza tagħhom huwa l-integrazzjoni ta' Roma fejn il-Kommissjoni sviluppat strateġija AFAS u għattaħdem taħdem ma' mal-Istati membri u l-organizzazzjonijiet tal-partit interessati biex niksbu progress. Sinjuri, fl axar permettu l insemmi il-kwistjoni li l-Viċi President semma milux. L-isforzi importanti tal-Kommissjoni biex tfassal minn ġdid Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Unjoni Ewropea, naħseb li dan huwa eżerċistju sistemiku importanti biex noħorġu mid-diffikultajiet ekonomiċi u soċjali u politiċi fl-Unjoni Ewropea. F'Diċembru, il-Kunsill Ewropew ta' mandat lill president tal-Kommissjoni u tal-Kunsill Ewropew biex jiżviluppa proposti u roadmap għal koordinazzjoni ex ante ta' riformi ekonomiċi ewlenin. Il-fattibilità ta' kontratti maqbula fuq livell reċiproku għad kabbiru l-impigi u mekkanizmi ta' solidarieta biex insaħħu dawn l-isforzi. Iżda l-Kunsill Ewropew ta' mandat kemm l-żewġ presidenti biex jippreżentaw miżuri ħalli niżviluppaw id-dimensjoni soċjali tal-EMU u dan jinkludi dialogu soċjali. Naħseb li hemm argumenti solidi għal dimensjoni soċjali tal-EMU li tiġi żviluppata Minajr ebda dawmin aktar u fid-diskors tiegħi il-bira fil-konferenza tal-Madrid ma' trade unions li Oliren semma fid-diskors tiegħu jiena preżentajt xi ideat dwara u nixtieq nirreferi għalihom. Nemmen li dan l-isforz rrit jittieħed bis-serjetà din il-krejzi għalmetna li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jiddependu ħafna fuq xulxin u rridu jappoġġaw il-xulxin mod aħjar biex noħorġu mill-kriżi. Irridu niżviluppaw fis-snin li ġejjin b'mod simultanju l-kapaċità tal-koordinazzjoni fiskali imma niżviluppaw solidarjetà u leġittimità tal-binja Ewropea tagħna. Nirringrazzjakom il-kol tal-attenzjoni u nħares il-qoddim għad-diskussjoni. Grazzi. Wir danken auch und treten. Grazie ħafna u aħna nixtiequ issa nibdew mill-ewwel bid-diskussjoni tagħna dwar dawn suġġetti. 20 questions. 20 domanda fuq il-kelma. Għanna 45 minuta ħin allokat qabel il-kummissarju il-kummissarji jagħtu tweġiba tagħhom nibdew l-ewwel net bis-sur Michael Frendo kellim tal-Kamra. Malta. Jekk jogħġbok. Mr. Frendo. Thank you very much. <coughs> um, Mr. Chairman, I will... Grazie ħafna, President, ħanżon fil-qosor. Naf li għanna ħafna kallima għal din diskussjoni. Naħseb li l-koll konxi ħafna li mżon nsaħħu l-leġittimità demokratika f'dan il-proċess. Fl-opinjoni tiegħi irridu nkunu pożittivi fl-approċċ tagħna ta' dan u rridu nkunu pożittivi b'tali mod biex nippruvaw ikonna appartenenza tal-proġetti Ewropej mill-Parlament Nazzjonali. Ma nistawx nagħtu l-impressjoni fl-ebda punt li l-Parlament Nazzjonali qed jippruvaw eh, ħabtuha ma' rappreżentanzi oħrajn bħal pereżempju l-Unjoni jew ħabtuha ma' l-Unjoni. Nafu l-qegħdin f'pożizzjoni ta' ġeografika Eh, imbeda u għalhekk irridu naqdu attent l bażi politika, noqogħdu attent s sovranità nazzjonali, imma rridu naħdmu wkoll biex ikollna soluzzjoni għal dawn l-affarijiet. Forsi rridu naqsmu l-aqwa prassi ta' kif il-gvernijiet nazzjonali konsultaw mal-parlamenti nazzjonali fis-semestru Ewropew. Naħseb li rridu naħsbu dwar dan għaliex importanti li l-Parlamenti Nazzjonali madwar l-Unjoni ikollhom sem demokratiku matul it-teħid ta' deċiżjonijiet u mhux ex post facto u forma ta' feta kompli, imma irem bżon ta' approċ ex ante hawnhekk. Importanti ħafna dan. Irridu nindirizzaw il-binja ta' kapaċitajiet bejn il-gvernijiet nazzjonali u nindirizzaw is-soluzzjonijiet ta' semestru Ewropew. F'dan ir-rigward, forsi rridu natu ħarsa lejn il-possibilità ta' programm f'dan ir-rigward minnaħa tal-Unjoni biex bekk kull Parlament Nazzjonali kbir jew żgħir ikollu l-possibilità li saħħa l-kapacitajiet tiegħu biex jaffaċċja dawn l-affarijiet. Għaddej minn żmien diffiċli ta' belħaq u kif qal il-Kummissarju Olerin naqbel miegħu nappoġġah irridu niġdu ħabel wieħed flimkien f'dawn id-diffikultajiet f'dawn iż-żminijiet. Fl-istess mod irridu niżguraw li l-mudell soċjali tagħna nżamm. U naħseb li l-aspett ewlieni hawnhekk u dan il-punt aħħari tiegħi huwa li nżommu livell ta' fema bejnietna li minkejja li l-anijiet tagħna jridu jkunu waħdina unifikati jrid ikollna anijiet ċari li qed naħdmu għalihom imma xorta waħdem diversità ta' rwoli. Hemm approċċ differenzjat madwar il-pajjiżi għaliex il-pajjiżi għandhom ispeċifiċitajiet tagħhom li jridu jitqisu. Neħtieġu niżguraw pereżempju li nippermettu pajjiżi pereżempju pajjiżi pajjiż żgħir territorju żgħir, aħna dejjem lesti li naħdmu it, kull ma jmur itwal imma m'għandniex diffikultà ta' vjaġġar ħafna drabi peress li għanna bżon nivvjaġġaw ħafna drabi ma nkunux nistgħu nlaħqu mal-ħin tax-xogħol. Forsi rridu nagħmlu reviżjoni tad-direttiva tal-ħin tax-xogħol. Għalhekk irridu qogħdu attenti fl-approċċ tagħna għal din il-kwistjoni. Fl-aħħar irridu niġbdu ħabel wieħed kifett u naħseb li l-messaġġ li rid joħroġ minn din il-laqa ukoll huwa li l-Parlamenti Nazzjonali qegħdin hemm biex jindirizzaw din il-kwistjoni ta' importanza li nżommu s-suċċess tal-modell Ewropew mhux biss fuq il ekonomiku iżda wkoll fuq il-livell politiku għax wieħed ma jistax jeżisti mingħajr ieħor. Grazzi. Grazzi ħafna issa Filip Marini. Sur President, Kummissarji Zit kollegi, din il-laqa tal-MPs, tal-membri parlamentari, hija biss xi ħaġa demokratika li forsi tissir jew xi ħaġa ta' intenzjoni tajba. Kont qed naħseb fuqha u naħseb fuqha wkoll fiż-żewġ sessjonijiet li kellna qabel ta' din il laqgħa Imma naħseb li tassew kien hemm progress għaliex hemm xi suġġetti li tqasmu fost l-gruppi ta' ħidma, ġew suġġeriti wkoll, ġew suġġerit li jisar progress u anke li kieku mhux il-Parlament Ġermani kun diffiċli li jkollna laqa ta' membri parlamentari ospitata mill-Parlament Ewropew mingħajr ma jkollna rappreżentanza tal-Parlament Ġermaniż imma xorta waħda għatfadilna ħafna x'namlu. Il-problema ta' l-euro li hija dunni bażika l fejn għandna din il-laqa. Minħabba it-TSCG e edin eh, ninaqdu aktar u hemm bżonn li l-budgets nazzjonali jkunu jiġu studjati anke il- programmi azzjonali ta' riforma ta' kull pajjiż iridu naqduhom kollha flimkien u nispera li fil-laqa li miss nkunu nistgħu fil- distingu fis-sessjonijiet li se jkollna kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal- programmi ta' konverġenza fil-żona euro u suġġetti aktar ġenerali, kwistjonijiet orizzontali li huma relevanti għal 27 stat membru. Jidher ukoll, Sur President, u dan japplika u koll għas-sessjonijiet li ġejjin, ikkun tajjeb li kieku jkollna grupp ta' preparazzjoni li kun fih rappresentanti tal-parlamenti nazzjonali u flimkien magħhom ikun hemm eh, rappresentanti tal-Parlament Ewropew tal-Kummissjoni u dawn kollha joħorġu b'suġġetti li jistgħu jiġu diskussi jekk tassew irridu li jkollna assoċjazzjoni demokratika irridu naqdu flimkien dawk li huma qrib l-elettorat dawn il-pajjiżi. U aħna ma rridux għalhekk illi ikollna approċċ top down imma wieħed bottom up. U rridu li jkun hemm preparazzjoni min-naħa ta' kulħadd. U forsi għalhekk nistgħu naslu għal mhux biss istituzzjoni komunitarja li bija natu anke l-assoċjazzjoni leġittima li tkun aktar effiċenti li naqdu l-Parlament Nazzjonali u e, permezz tagħhom nħarsu lejn l-isfidi Ewropej. Grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom tal-li intom tkellimtu wkoll fuq it-tisħiħ tal-koordinazzjoni s-sajmis l-lane Podimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον Ολιρέν και τον Επίτροπο. Grazzi ħafna anka l-rappresentanti tal-Kommissjoni l-Kommissarju l-Renni. Ringrazzja ħan nixtieq illi nibda sabiex nitkellem dwar dawk il-punti li aħna naqblu dwarhom minħabba li hemm ċertu punti fil-fatt illi aħna naqblu dwarhom mal-Kummissjoni Ewropea. Per eżempju, Ejja ngħidu li l-maġġoranza tal- deputati nazzjonali tal-Parlament Ewropew jaqblu fuq il-prioritajiet li kienu stabiliti fuq eh, il-rapport dwar it-tkabbir. U anka naqblu dwar il-finanzjament tal-ekonomija reali, dwar il-miżuri li mżon implementaw kontra il qad u anka dwar il-sistema pubblika. Pero jina naħseb li l-ikbar problema hija illi naraw aħna kif nistgħu b'mod konkret nimplementaw dawn il-prioritajiet illi aħna kifet il-kol kemm aħna naqblu dwarhom. U hemm tliet affarijiet illi aħna rridu nifukaw fuqhom anke diskussjoni tagħna naħseb li verament tittifoka fuq dawn it-tliet punti. Mela l-ewwel qabel kollox naħseb illi l-priorità ewlenija hija illi aħna rridu nieqfu nippuntaw subajna u naraw min kellu t-tort għal kriżi ekonomika. Nafu illi fuq il-livell Ewropew fuq il-livell nazzjonali kien hemm sforzi differenti fuq il-livell Ewropew irħin kollu nippuntaw subajna lejn l-Istati membri u natuhom it-tort. ġifir issa rridu nkunu onesti u rridu narfu l-fatt li dawk li huma responsabiltajiet nazzjonali u il-responsabilità li għanda kulħadd tal-kriżi ekonomika anke fuq il-livell Ewropew Marħabba li aħna fil-fatt nafu li kien hemm ċertu nuqqasijiet anke minnaħa tal-gvernijiet nazzjonali, però aħna rridu narfu dan il-punt tant importanti sabiex nkun nistgħu nimxu l qoddim Aparti minn hekk, eżis kollegi, eżis rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, jiena nixtieq ngħid ukoll li l-priorità dwar il-budget li fil-fatt huwa fukkat ħafna fuq tkabbir aħna rridu jkollna kemm jista' jkun flessibilità fil-fatt li aħna nixtiequ nimplementaw ir-riforma u nadattaw irwieħna, u aħna naħsbu wkoll li rridu jkollna diskussjoni akademika wkoll dwar il-tkabbir. Però hemm diskussjoni oħra li issir ukoll fuq il-livell universitarju. Iżda mhux biss, iżda anke fuq il-livell ta' istituzzjonijiet oħrajn dwar il-budget u tkabbir, ġifiri aħna rridu naraw li nsibu it-triq tan-nofs biex nippruvaw ikonna politika budgetarja tajba. Grazzi ħafna. Sur Galazewski. Bla dubju ta' xejn dan is-semestru Ewropew għandu numru ta' effetti pożittivi. Waħda minnhom hija l-fokus fuq il- politika ekonomika nazzjonali min ta' barra u l-benefiċċju huwa inċentiv biex ikun hemm diskussjonijiet b'bażi permanenti fuq l-iżvilupp ekonomiku fl-istati membri kollha. Però l struttura tas sessjonijiet parlamentari u l-iskeda li għanna għanna eh, l-kommissjoni li dejjem tibda diskussjoni u u mux l-istati membri u l-Parlament Nazzjonali għandhom ir-rwol sekondarju. Huma jakkustaw informazzjoni fuq deċiżjonijiet li kunu diġà ittieħdu u diffiċli li tkun medjatur bejn l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini wkoll għaliex il-Parlament innifsu għandu rwol limitat f'dan il-qasam Ovvjament il parlament Nazzjonali se jkollhom rwoli oħra fil-futur. U dan huwa illi b'mod kostanti jagħmlu monitoraġġ l-implementazzjoni ta' riforma Ewropea. Naħseb li dan huwa rwol huwa indipendenti mir-relazzjoni li hemm bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti l-Gvernijiet Nazzjonali. Nixtieq inqajjem punt eh, għal kummissjoni sabiex huma jikkoreġu l-proċeduri tagħhom u jkun hemm tassew post għal lok għal diskussjoni fil-Parlament Ewropew u Parlament Nazzjonali qabel mal-Programm Nazzjonali ta' Riforma jiġu introdotti. U mhux biss jimplementaw affarijiet li jkunu diġà ġew eh, sarqbil fuqhom. It-tieni talba tiegħi hija li dan id-dialogu għandu iżom xi ħin, għandu xi xi żmien għal diskussjoni tal-Programm Nazzjonali ta' Reforma. Grazzi ħafna is-Sinjura Daniel Ranwar. Grazzi, grazzi Sur President, Komissarji, kollegi, fissem il-Parlament Franċis aħna nixtieq nirringrazzjaw il-Parlament Ewropew tal-li eh, ġab, tal-li għedin aħna unek fost kompla rappresentanti ta' ċittadini dan il-semestru Ewropew huwa tekniku ħafna. Però meta nitkellmu fuq il-budget, qed nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropej, il-futur taċ-ċittadini u l-klim importanti huma tkabbir, xogħol u l-Presidenza Olandiża għażet dawn il-klim. Ġifiri dan huwa dunja hija ħaġa komplessa ħafna xiridu namlu nagħmlu prioritajiet għax irid ikollna tkabbir sostenibbli u nagħtu priorità li xogħol passament fost iż-żgħażagħ. U dan ifisser li m'għandux ikun hemm biss ħafna austerità. Ma nistawx sempliċement ikollna ħafna austerità u nkomplu nilliberalizzaw kollox iridu niffokaw fuq it-kabbir u koll u dan rridu namluħ fuq livell parlamentari nazjonali, fuq livell Ewropew, rridu namlu dan kollu fuq livell bilanċat, kollu namluħ kollu flimkien u ċittadini kunu parteċipi f'dan kollu. Artiklu 13 ta' trattat jinfasizza l-kooperazzjoni bejn livelli kollha politiċi u dan għanna namluħ permezz ta' konferenzi, per eżempju, palma ta' kollna unek dan irridu namluħ anke fi pajjiżna nikkoordinaw il-budget tagħna. il-kollegi Franċi sanu kolle parteċipaw hawnhekk. Da ġie adottat riżoluzzjoni fil-Parlament tagħna dwar dan għall konferenza budgetarja taħt artiklu 13 dinja għodda essenzjali U għalhekk il-Parlament Nazzjonali jkun jistgħu jikkoperaw fuq kwistjonijiet soċjo-ekonomiċi li kollhom impatt wiesa fuq il-ċittadini. Irridu nħarsu wkoll l kwistjonijiet ta' implementazzjoni sabiex ir-rappreżentanti kollha jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet abbażi ta' anke ma' rappreżentanti tal-istituzzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew id dibattita fil-Parlament Ewropew fuq il-budget għandu wkoll il-poter, però il-Parlament il Nazzjonali għandhom ikollhom ir-wol ma għal-istat m'għandhomx. Dan l-artiklu għalhekk huwa utla ħafna għandna nużaħ ma nużax biss għal-budget imma anke għal kustjonijiet soċjali, ambjentali, sabiex il-koll naħdmu flimkien fuq dawn il-kustjonijiet importanti. Grazzi ħafna li kellim li mis Sur Dajtis mill-Litwanja. Naddilek il-mikrofonu, Iva, grazzi ħafna, Sur President. L-Ewropa tal-lum miex l-Ewropa li ħlomna biha, dik li xtaqna noħolqu, qed niddiskutu il-kriżi finanzjarja, kwistjonijiet ekonomiċi, però mar ma semmejniex il-ħajja spirituali, l-affarijiet spirituali, anzi il valuri U l-Parlament Ewropew qed jenfasizza fuq il-qat fost iż żaza Qed nenfasizzaw li l-miżuri għandhom jittieħdu miżuri biex indrezzaw dawn il-problemi, però jiena minix nisma' strumenti li permess naħħom nistaw nindirizzaw dan il-problema u innaqsu l-qat fost iż-żgħażagħ. Aħna din hawnhekk illum ser nerġgħu niltaqgħu x-xahar id-dieħel imma dan ifisser li ser nadottaw rakkomandazzjonijiet speċifiċi naħseb li dan għandu jkun l-irwol importanti tagħna. U fuq il-qatt fl-istqarrijiet minnaħħa tal-membri tal-Kommissjoni ma smajċ referenzi għal politika ta' tassazzjoni u l-sissa u koll ta' ta' sissa dawn huma suġġett importanti ħafna dawn il-pajjiżi li għandhom eh, frontieri ma' pajjiżi li huma viċin eh, ta' l-Ewropa. Aħna għandna l-Belarus per eżempju u l-Litwanja edha titlef anke biljuni ta' euro minħabba li ma tistax tuża eh, kif kemm tista li kapaċitajiet ekonomiċi tagħha. Ibat anke sigurtà enerġetika tal-Unjoni Ewropea m'għandniex ir-riżorsi enerġetiċi tagħna, tal-enerġija tagħna u dan jinfluwenza wkoll il-kompetittività Ewropea L-Unjoni Ewropea għandha tiffoka wkoll u tinvesti fl-edukazzjoni. Jekk ma nibdlux il-prioriti tagħna f'sentejn li miss u nitkellmu biss fuq il-garanziji soċjali u solidarjetà, mela l-Unjoni Ewropea mbagħad ser titlef il-vjabilità tagħha f'dan is-settur u ċittadini Ewropej kollha għandhom id-dritt illi kollom xogħol. Nsper li dan huwa dinja biss l-ewwel laqa ta' fost ħafna u li ninaxra naslu għal deċiżjonijiet. Grazzi, issa Sinjora Ferreira għal Portugal. Grazzi ħafna, Sir President, Kummissarju, kollegi, grazzi ta' dak li għattulna. Jien naħseb illi kien hemm messaġġ ċar illi il-qatt huwa wieħed eżaġerat, huwa wieħed drammatiku fl-Ewropa. Minajr ekonomija deċenti ma nistawx niġġildu din l-isfida tal-qas u li ren għal dan b'mod ċar li hemm sinjali pożittivi nishtiq nitkellem fuq dan, jekk l-esportazzjonijiet qed jiżdiedu f'ċertu pajjiżi, dan mhuwiex biżejjed biex jagħmel tajjeb għat kabbir ekonomiku. U rridu b'mod kontinu inħarsu lejn il-figuri tagħna wissa sibna li qegħdin f'reċessjoni. U din hija xi ħaġa serja ħafna għaliex fl-Unjoni Ewropea, fiż-żona Ewro, għandna polarizzazzjoni il-kelma li uża l-kollega tagħna u għandna dawn id-differenzi kollha li qegħdin dejjem jiżdiedu waslu għal aktar problemi nuqqas ta' dinamiżmu ekonomiku. Huwa diffiċli ħafna li jkollok kolċeni tal-budget li tisfiq eh, tħares lin dawn l-isfidi għandna ħames anijiet li qbilna fuqhom Però ħarsu nħarsu wkoll lejn it-tibdil fil-politika li ser jilħu eh, l-isfidi li għandna fil-kriżi ekonomika u nġildu wkoll it-teddida ta' taqsim soċjali u anke falliment ekonomiku. Mux bissa lek ridu nħarsu lejn l-izbilanċi u nikorraġu imma anke nħarsu lejn ir-rata ta' aġġustament u kemm nagħmluha b'mod maġġel u anke jkollna miżuri biex ipattu għal dan l-aġġustament u jgħinu biex isir dan l-aġġustament u jekk nħarsu lejn il-miżuri li huma neċessarji għal din l-ekonomija għanna nħarsu lejn rata ta' dak li nħamlu f'dak il-qasam u l-miżuri li qegħdin nieħdu. Il-Kommissjoni kemm settina lok għal manuvru, kemm settina spazju biex naħdmu biex jippermettilna li ninvestu li hija l-priorità essenzjali għal konverġenza. Jekk inħarsu l-proposti għall-2013, kemm għanna rispons effettiv għal din il-kriżi li għaddin għaddejjin minna fiż-żona euro? Din hija l-mistoqsija tiegħi, tista' tweġibni jogħġbok? Grazzi ħafna. Issa kellim għal Parlament Nazzjonali Olandiż Is-Sur Serves, grazzi ħafna, Sur President, grazzi l-Parlament Ewropew tal-li organizza dan l-avveniment u koll il-Parlament Olandiż japprezza din l-opportunità li niltaqgħu magħkom u kollegi oħrajn minn parlamenti oħra biex niddiskutu sitwazzjoni fl-Ewropa. Din narawha bħala opportunità biex namlu skambju tal-aħjar prassi mill minn bejn il-parlamenti kif nistgħu nindirizzaw il-proċeduri ġodda fil-semestru Ewropew. Il-Parlament Olandiż jagħti valur importanti wkoll fil-dialogu mal-Parlament tagħna fuq il-semestru Ewropew u dan huwa minħabba l-fatt illi l-Speaker tagħna ħareġ b'rapport fuq dan is-suġġett u mhux is-soltu jagħmel dan l-iskrutinju tal-gvern tagħna huwa importanti ħafna u biex nagħmlu dan aċċess adekwat u f'waqtu għandu għandu jsir tal-andamenti li jkunu għaddejjin tal-dokumenti kollha jekk ikun possibbli anke mill-kunsill għandhom ikunu disponibbli għalina u anke għall-pubbliku. Il-maġġoranza tal-kmamer tagħna huma tal-opinjoni li jekk ikun hemm koordinazzjoni msaħħa tal-politika ekonomika u fiskali huwa importanti ħafna sabiex l-Ewropa toħroġ minn din il-kriżi u l-proċess ta' semestru Ewropew huwa element importanti f'dan ukoll. Imma kif forsi tafu, fl-Olanda hemm dibattitu eh, ħaj fuq l-Ewropa ċertu ċertu partijiet eh, jaqblu ma' aktar koordinazzjoni bejn il partijiet mal-Ewropa. Jekk iżid, tiżid il-koordinazzjoni f'dawn il-politiċi, ifisser illi jkun hemm skrutinju demokratiku li jiġi organizzat u niksbu appoġġ mill-pubbliku fuq livell nazzjonali u għalhekk il-Kamra il-Parlament tagħna jagħti valur importanti għal parlamenti nazzjonali fil-fażi differenti tal-semestru Ewropew u nixtieq insemmi wkoll punti Olandiż, il-Parlament Olandiż jagħti valur ukoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà u dan għandu ikun applikabli anke fil-semestru Ewropew. Prinċipji politiċi għandhom jiġu adottati fuq livell ta' stati membri u rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni għal pajjiżi individwali għandhom jibqgħu fuq livell makroekonomiku jew ġenerali. L-Istati membri, il-Gvernijiet u l-Parlament Nazzjonali għandhom ikollhom l-aħħar jieħdu l-aħħar deċiżjoni fuq ċertu politiċi. Konferenzi bħal dan għandhom rwol importanti fid-diskussjoni ta' kif nistgħu niksbu rwol importanti tal-Parlamenti Nazzjonali u jiena lest ukoll nagħmel din diskussjoni magħkom fil-jiem li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa mill-House of Lords tar-Renju Unit. Mela, Oli Ren, xit tajt bija fuq bilanċ ġdid tal-Ewropa, aħna nixtiequ nsejħu l-kollegi Ġermaniżi biex jirriflettu fuq is-swieq domestiċi tagħhom imma kif tagħmel il-koordinazzjoni ta' dan? It-tieni net fuq il starri annwali dwar it-tkabbir li huwa dejja tajba ħafna. Kif nistgħu naqsmu l-aħjar prassi biex nifmu li pereżempju l-Olandiż għandhom 9.7% bista Għad fost iż-żazax u imbagħad fil-Ewropa ta' nofsinhar għandhom 50% fil għad x'ser nagħmlu fuq dan biex naqsmu bejnietna l-aħjar prassi. Il-Kummissarju Andor, inti xi tfisser fuq valur miżjut Ewropew il-budget kollu li qegħdin negozzjaw għandna ndawruħ f'wieħed li jiffoka fuq il-valur mizjut l-Ewropa tista' istatati u meta tiskellem fuq budget li huwa favur it kabbir. Kif tista tiksbu dan? Kif tista tiżgura illi l-R&D, l-innovazzjoni u l-għajnuna l-negozji żgħar, kif sta tiżgura li dan kollu jinkiseb? U nixtieq ninsaqsi li tlet presidenti tal-Parlament fuq din fuq il-burokrazija. Dejjem nisimgħu li r regolament qed joħno l-Unjoni Ewropea il-punt kollu tas-suq wahdini huwa li innaqsu il-burokrazija li jinnaqsuha. Immissa wasal iż-żmien li l-politiċi jippruvaw ibijaw din id-idea ta' suq waħdini b'dan il-mod. Fl-aħħar nixtieq ngħid li l-House of Lords li għal eluf ta' snin toħroġ rapporti bħal dawn li għandi fidejja jien waħda fuq il- fuq il-qafas finanzjarju Ewropew u l-oħra fuq l-Unjoni Bankarja Ewropea. Aħna qegħdin nibdlu, aħna qegħdin għandna aġenda ta' awsterità fejn għandna rappreżentanti miċ ċipru, mill-Greċja, minn Spanja, Portugal, Ġermanja u l-Irlanda biex jikkelmuna bħala vuċi autentika intom bħala parlamentari Ewropej. Kif qed tisimgħu l-eluf ta' vuċijiet hemm barra li qegħdin jippruvaw ikellmukom. U fl-aħħar nixtieq ngħid ċajta. Il-Parlament Ingliż qed jikkonsidra jekk hux se jkollu referendum u jekk hux ser nħallu il- issu Ewropew, jekk joġobkom aqraw il-diskors tal-Prim Ministru tagħna għax għandu ħafna kellu ħafna xjajt. Aħna dejjem konna il-noisy neighbors tal-Ewropa, li naqalaw l-inkwiet. Jiena dejjem kont Ewropew u dejjem se nibqa' Ewropew. Jiena nixtieq li nibqgħu fl-Unjoni Ewropea u dejjem nkunu attivi bħalma dejjem konna eh, fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Motto heißt in Vielfalt geeint. Äh, das ist das Motto der Europäer. Dan huwa il-motto wkoll tal-Unjoni Ewropea U aħna din hawnhekk sabiex verament nintensifikaw il-kooperazzjoni tagħna ħalli flimkien pruvaw nsib soluzzjoni l-problemi komuni tagħna. Għandna il sinjura issa Bettina mill-Ġermanja. Grazzi ħafna, eh, Sinjuri, eżis membri, deputati hija xi ħaġa li jiena nilqa' bissieħ illi b'din l-introduzzjoni tas-semestru Ewropew aħna din naħdmu fuq il-konsolidazzjoni tal-budget Ewropew ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nimplementaw eh, miżuri ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ntejbu l-kompetittività tal-istati membri individwali. Naħseb li xi ħaġa tajba wkoll li il-timetable sabiex aħna nwaslu għal eh, programmi nazzjonali ta' riforma kienet daqxie anticipata minħabba li dawn il-programmi ta' riforma nazzjonali ħajsiru parti importanti ħafna tal-proċedura tal-fassil tal-budget fil-pajjiż individwali u naħseb li huwa importanti ħafna li din il-proċedura fil-fatt tkun tista' tkun implementata bisħieħ u jiena naħseb ukoll li għandna ħafna sfidi qoddimna. Kif diġa smajna aħna qegħdin nisimaw illi Renju Unit jixtiequ jagħmlu referendum pereżempju sabiex jħorġu mill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li dan it-ħassib rridu noħdu bis-serjetà minħabba li rridu nżommu qudmajnejna wkoll li fis-suq intern fl-Unjoni Ewropea jekk aħna ħanqablu dan mal-kompetittività tas-swieq oħrajn dinjin il-suq tal-Unjoni Ewropea żgur ħajkun iktar DIF jekk ir-Renju Unit ma jibqgħux parti mill-Unjoni Ewropea. U t-tieni sfida li hija kbira ħafna wkoll hija li aħna irridu naraw li nagħmlu konsolidazzjoni tal-budgets nazzjonali ħalli jkollna politika li tkun ibbażata fuq it-kabbir u din il-politika hija marbuta mill-qrib mal-fatt li l-Unjoni Ewropea trid tkun aċċettata bisħieħ miċ-ċittadini tagħha. U għadin raġuni importanti ħafna li l-Kummissjoni dak li għandu x'jaqsam il-livell lokali wieħed irid naraw li jkunu iktar attivi. Aħna ma nistawx ninsew il-level lokali. U importanti ħafna aħna ma nistawx laqas nalqu għajnejna qoddim is-sitwazzjonijiet politiċi li jinsabu fil-pajjiżi differenti anke fuq il-level lokali. Ħafna drabi aħna jisna nifukaw ħafna fuq il- il-imsiħba tal-koalizzjoni fuq il-livell il-kbir, iżda mhux fuq iż-żajr u mhuwiex possibbli li l-Kummissjoni da tissuġġerixxi pereżempju li aħna inneħu jew nitbedu mill-flejjes illi qegħdin jingħataw fil-kuntest tal-politika tal-familja, ġifieri il-flus u l-fondi s-sussidi qed jingħataw għal kura tat-tfal pereżempju. eżempju Ma aħna ma nistawx nifukaw fuq dal-affarijiet, aħna f'dak li għandu x'qasam konsultazzjoni, aħna rridu naraw x'qiegħed poġġi peace, x'qiegħed itaqqal u jxekkel il-budget nazzjonali u mhux noqogħdu naqbdu fuq id-dettalji ah, bħal pereżempju rridu naraw x'qed itaqqal is-suq tax-xogħol Jiena naħseb ukoll li hawnhekk għandna għandna eh, insibu format tajjeb ħalli naraw kif aħna nistgħu nimplementaw sewwa l-artiklu 13 tal-Patt Fiskali u dan il-format, dan il-mudell għandu ikun maħdum sew, imħaddem sew, għalissa naħna nasbu li għadna ma wasalniex fuq il-livell demokratiku. Iva għandek raġun ver għalek aħna din hawnhekk ukoll minħabba li rridu niftemu iktar bejnietna dwar dawn il-kustjonijiet. Mela għandi problema kbira minħabba li minna u sitt minuti oħra suppost il komissjoni għandu jitkellem iżda għatfadalli ħafna nies li jixtiequ jitkellmu. Nitlobkom sabiex verament titkellmu kemm jista' jkun fil-qosor. So ħalli mbagħad nkun nistgħu nkomplu sirfonjuk. Merci, Monsieur le Président. Euh, mes chers collègues. Grazie ħafna, Sur President, kollegi, Kommissarju. Il-dokument ta' dan il-semestru Ewropew, il-dokument principali huwa l-istħarriċ annwali dwar it-tkabbir. U fil-Kumitat Ekonomiku fil-Parlament intom ħriġtu l opinju dan l-istħarriċ. Ovvjament dibattitu demokratiku importanti ħafna fil-grupp tagħna tas-Soċjalisti Demokratiċi aħna għanna eh, x'nikkritikaw fuq id-dibattitu tagħkom. Tafu li l-Fond Motorju Internazzjonali huwa jimxi bl-istess mod tagħkom u intom zittu dan l-effett li qed effett li qed jimmultiplika dak li qed jiġri il-politiki tagħkom qegħdin il-politiċi tagħkom qed iwasslu għal riċessjoni U f'dak l-għandu x'jaqsam mal-iskeda biex innaqsu id-deficit għanna xi tassib. Il dak li ġi propost mill-Kommissjoni huwa ta' 1.5% fis-sena, mentri fis-six pack 0.5% biss ġi stipulat meta dak għandu x'jaqsam ma' tnaqqis tad-deficit Hawnhekk għadin għalhekk eh, nafaċċjaw riċessjoni fiż-żona euro. Minħabba TSEG u riformi strutturali ċertu pajjiżi jistgħu jilħqu bilanċ fuq bħal Franza u l-Italja. Imma l-oħrajn hija diffiċli aktar rata ta' 3% fi żmien ta' reċessjoni. Għalhekk mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Din ir-riċessjoni f'ċertu pajjiżi taċċetta li tirrevedu rekomendazzjonijiet tagħkom unżommu ma' six pack li huwa aktar adattat mir-rekomendazzjonijiet li qegħdin tagħmlu. U għal dak li qalet Melanie mill-Senat Franċiż fuq il-kontroll demokratiku fuq livell Ewropew u nazzjonali jiena favur it-tnejn li huma. ma nafx jekk lejġes għandux isir għat leġislattiv imma il-Parlament Nazzjonali għandu miżaw il-poteri tagħhom biex jivvotaw fuq il-programmi nazzjonali ta' stabilità. Grazzi ħafna, Sur President, il-kallim li miss. Senżom fil-qosor. Nixtieq nirringrazzja lill kummissarju għal diskorsi tagħhom, nixtieq nżid żewġ kommenti. L-ewwel, Ewropa fuq li timxi li tawazza nibra ta' maġla. Two Speed Europe. Qed nitkellmu fuq Ewropa differenti. Ma stax ikollna sitwazzjoni fejn ikollna Ewropa għala kart fejn kulħadd jaġa li jrid, għaliex inkella ma jistax ikollna negozjati mal parlamenti nazzjonali, it-tieni net l-Ewropa għandha problema ta' kif tidher u dan jiġi determinat anke mill-parlamenti nazzjonali. Għalhekk jiena naqbel ma' dawk illi qalu illi il-Parlamenti Nazzjonali għandhom bżonn ta' irwol akbar. Ma jistax ikun illi dan is-semestru Ewropew isseħ mingħajr il-parteċipazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali. Il-pjan ta' Van Rompuy maġranza tiegħu jinvolvi il-Parlamenti Nazzjonali. Il- kif tider l-Ewropa b'mod globali sejjer dejjem għallar qegħdin naraw bħala Unjoni li dejjem tiswa aktar flus. Għanna għanna barmil blaqieħ li dejjem problemi dejjem jikbru. U rridu naraw il-verjetà dwar l-Ewropa toħroġ tas-sew. Irridu naraw li l-Ewropa tkun parti minn soluzzjoni u mhux dik li tikkawża l-problemi u lek nixtieq nitlobkom illi l-Ewropa jkollha resorsi tagħha stess fil-futur sabiex nevitaw li teħel bejn eh, rizorsi budgetarji differenti għaliex il-problemi li għanna bħalissa edin ixxeklu eh, kif ħarsu ċittadini lejn l-Ewropa u nafu fejn huma problemi budgetarji huma fil-budget nazzjonali u mhux fl-ispiża Ewropea. Għalhekk nixtieq li l-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni ħarsu lejhom minn nifsom u jikkritikaw lejhom infushom fuq l-ispiża budgetarja tagħhom. Grazzi. Sie verstehen, dass ich mich über den Applaus sehr freue. Tafu li jena nħu għos b'dan l-applaus, jek intom eh, naturalment parteċipaw anka b'dan il mot Issa naddu għal rappreżentant mill-Parlament Grek. Li simadiki għafti sinadisi tu Ewropajku Kinovuliju? Grazzi. Importanti ħafna li unek il-lum u li għana din il laqgħa bejn il-Parlament Ewropew u il parlamenti Nazjonali. Importanti wkoll li anki il-rappreżentanti tas soċjetà ċivili kieku jipparteċipaw hawnhekk. Meta nitkellmu aħna dwar il-politika budġetarja, naħseb li dina hija politika li għandha tiġi wkoll koordinata ma' politika pereżempju ta' koeżjoni tal ewropa 2020 għax il-politika budġetarja ma tistax timblokka l-ekonomija. u eh, ma rridux li inwaslu għal iżjed qatt. Per eżempju, riforma budgetarja trid tigarantixxi wkoll illi ikun hemm eh, benefiċċju għal ċittadini. Issa f'pajjiżi bħal Greċja aħna ma rridux illi ikun hemm pereżempju li in-netwerk ta' protezzjoni soċjali sfaċċa fix-xejn. Issa, permezz per eżempju tal-li tnaqsu eh, salarji u l-allowances, eccetera, nexxilna nil xi tip ta' progress għanna l-ideja wkoll tal-ekonomija ħadra dawn huma affarijiet li insibuha fir-riforma bila baġitarja griga rridu nitkellmu għalhekk ukoll dwar l-Ewropa 2020 meta nitkellmu madwar il-bilanċ mill-ġdid tal-baġit hemm bżonn ta' ċertu flessibilità sabiex l-istrateġiji tagħna jkunu adattati ma' realtà. Iva jista' jkun li kien hemm xi kalkoli żbaljati wkoll dak li għandu x'jaqsam ukoll mal-multiplikatur għanna bżon ta' stabilita, kju hemm stabilita fl-ekonomija tal-2010 forsi konna kunu aħjar. Issa, hemm bżonn ukoll inħarsu li l-kwistjoni tal-qatt is-soċjetà ma tistax taċċetta illi il-politika Ewropea tillimit tkun illimitata għal ċertu delimazzjonijiet u ma jimxux fid-direzzjoni tal-koeżjoni hemm bżonn li jkollna politika bilanċjata anki għal xogħol sabiex l-ekonomija nerġgħu nġibbuha fuq saqajja u nerġgħu nimxu l-qudiem. Grazzi naddu issa rappreżentant mill Parlament Ċipriot. Grazzi. President, il-ġimma parlamentari tas semestru Ewropew avveniment li l-koll nifmu l-importanza tiegħu. Kooperazzjoni parlamentari fuq livell nazzjonali u Ewropea tista' tagħti l-ispinta meħtieġa u s-sinerġija sabiex nindirizzaw l-isfidi ewlenin tal-Ewropa illum l-Unjoni Ewropea bħala Unjoni Politika Ekonomika u Soċjali hija edha tiffaċċa ħafna sfidi u mhux xi sigriet illi bħalissa ninsabu fi kriżi. Għalhekk biex insibu s-soluzzjonijiet l-ewwel idu naraw x'inhu ma qed jikkawżaw il-problemi, ovvjament aħna mhux se nsibu l-kawża tal-problema jekk qegħdin inħarsu fid-direzzjoni l-ħażina, ċifri fiskali mhux qegħdin jikkawżaw il-problema ma biss l-espressjoni ċifri tal-problema, il-problema hija il-qat l-istaġnar ekonomiku dawn huma affarijiet ridu nindirizzawhom minn fajt li huma sistemiċi u li marru allar minħabba il-kriżi finanzjarja tas-sistema bankarja globali. Rridu nindirizzaw il-problemi għalhekk ekonomiċi u rridu wkoll aħna nibqaw naħdmu lejn integrazzjoni Ewropea importanti illi l-azzjonijiet tagħna jaħdmu fuq iż-żewġ lati u għalhekk aħna ma rridux laqas nitilfu l-kuntatt ma' prinċipji bażiċi u fundamentali li fuqhom inbniet l-Unjoni Ewropea l-oġġettività, solidarjetà u l-ħidma għal benefiċċju komuni. Fl-modi, aħna konna naħdmu għall-integrazzjoni permezz ta' passi bilanċati, pass għalejn l-integrazzjoni u passi għalli għandu xieqsam mal integrazzjoni per eżempju. Issa l-lum għadin naraw ħafna pajizi faċċew problemi finanzjari. Il-flus li nataw mill-Unjoni Ewropea bħala appoċ kollettiv għal daw il-pajizi ħaj definixxi mhux biss il-futur ta' dal-pajizi individwali ma tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Ħaġa loġika għalhekk li aħna għandna nappoġġaw l-ekonomiji l-iktar dajfa u nħarsu fl-istess waqt ekonomiji iktar b'saħħithom sabiex nkunu qed inħarsu l-ekonomija Ewropea kollha kemm hi kwalunkwe skema ta' bailout il nistgħu naqblu dwara għal pajis illi jaħtieġ din iskema għandha biex tkun suċċess ieħor in konsiderazzjoni l-fatti il karatteristiċi ta' dik l-ekonomija li ħad iġibel dawt. L-aspetti kollha ta' din l-ekonomija għandha tiġi indirizzata minn mod oġġettiv is-settur bankarju, is-settur fiskali, kollunkwe distorzjoni li għandha x'taqsam mas-sistema, dan kollu rrid jiġi studjat b'mod universali u ovvjament il-pajjiżi mbagħad ikollhom l-obbligu li jikkoperaw f'dan l-eżempju. Ħajkolli interroppi, kejt il-President, grazzi ħafna jgħid il-kellim, grazzi sur Papakis Konstantinos. Grazzi, President. Iva, il-politika budgetarja. Hemm bżonn tikkonsidra l-effett li kollha fuq lil xogħol. U l-ebda riforma ma tista' tkun ta' suċċess jekk ma tieħux inkonsiderazzjoni l-effetti tagħha l-ebda programm ekonomiku ma jista' jkun suċċess rridu naraw eżattament kif nistgħu nsaħħu il- relazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali sabiex insidu wkoll il-kontroll demokratiku fuq semestru Ewropew u il-leġislaturi jridu iqisu dawn il-miżuri fid-dawl tal-paċ soċjali. Issa jiena l-Kummissarju nixtieq insaqsihom kif eżattament jistgħu jiggarantixxu b'mod konkreti li suġġetti ekonomiċi infasla dan is-semestru Ewropew ma jmorrux biss fil-kas tal-kozjoni soċjali imma jagħtu kontributu ukoll għall strategija 2020 fir-rigward tal-ħolqien tax-xogħol illum u anke fil ġejjini Grazzi ħafna saħan iħod żewġ persuni oħrajn biss inkella ma nlaħqux sa biex nisimgħu il kummissarju Sanna Bruno Rossman. Grazzi ħafna, Sur President. Il-livello li taqat jinkwetani ħafna, jinkwetani u koll li tweġiba tal kummissjoni Ewropea għal din l-sfida daqsa kbira li aħna fil-fat dejjem prezentajna meħabba l-kriżi ekonomika. Tweġibi dejjem ikunu l-istess, dejjem iserħu fuq l-istrateġija, fuq l-konsolidazzjoni tal budgets u fuq il-miżuri strutturali u uh, il-riformi l-oħrajn. Issa jekk aħna nitkellmu fuq il-konsolidazzjoni tal-budget aħna nafu li verament qisna ħanamlu dan kollu dawn il-miżuri akkosta kollox. Iżda aħna rridu verament nifukaw fuq it-kabbir ħalli noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol u jien ma naħsibx li hija xi ħaġa ta' sorpriża laqqas illi hemm ħafna kritika għal politika budġetarja fl-Unjoni Ewropea din dejjem meta tiżdied l-appoġġ naturalment eh, qegħdin naraw li qed noħduh mill-Fond Internazzjonali Monetarju u qegħdin naraw ukoll li aħna għandna wkoll għajnuna, istanna u kol kritika minnaħat ta' Signora Lagarde li hija siwja ħafna u koll. Jina naħseb li dil il-tip ta' politika fil-fatt qed tkun ikkritikata mhix qed titqies bħala waħda tajba minħabba li maħna mhux ħanaslu għal nijiet li nixtiequ nilqu. Dak li ħajġu għal il-kriżi tista' tirkibna u li aħna maħniex ħanaslu għal iktar stabilizzazzjoni u maħniex laqas ħaniġġieldu kontra l-qatt b'mod effettiv kif suppost, iżda dak li hemm bżonn huwa ta' tweġiba sistemika għal kriżi sistemika. U din tweġiba sistemika aħna m'għandniex fidejna u anke jekk aħna ħanippruvaw nagħmlu dak kollu nistgħu biex insaħħu l-kompetittività u nisaħħu l-ekonomija, aħna rridu naraw li fil-verità aħna għandna bżonn ta' strateġija illi twassal għal iktar kompetittività iżda bċertu miżuri li jekk pereżempju jridu jitnaqsu il-pagi ta' dawk li huma jaqalgħu. l-iktar pereżempju aħna rridu naraw kif aħna nistgħu naraw illi fil-fatt nintervjenu fil-proċess ta' tfassil tal- tal-pagi u anka wek kanna ħafna kritika u kol minnaħa tal-ILO u jina naħseb illi verament maħniċ għed nsibu tweġiba tajba l-issa sabiex nġildu kontra l-problema tal u l-kwistjoni l-mistoqsija li rridu nsaqsu li nanfusna dinja mistoqsija konkreta ġifiri l-pat ta' tkabbi u xol ta' sena li għaddiet l-inħaraq sena li għaddiet minnaħa tal-Konsil Ewropew sar minnu għal din raġuni naħseb dinja mistoqsija rridu nsaqsu l-nfusna. Grazzi ħafna s sassur Andrzej Blankovic. Thank you very much, Mr. Karas. Grazie ħafna, Sur Karas, Kommissarju, grazie u kol ta' prezentazzjoni ta'kom bħala membru tal-Parlament Nazzjonali u osservatur fil-Parlament Ewropew nirringrazzja kollegi kollha hawnhekk li tiġa' irratifikaw it-trattat ta' sħubija sa' Kroazja fil-parlamenti nazzjonali tagħhom u issa nistennew bil-ħerqa li il-ħames ratifikazzjoni li għadhom pendenti jingħalqu fi żmien. Il-Kroazja bħala pajjiżi li ħajjissieħab biex niddi diskussjoni twila mal kummissjoni li sabiex tiġi inkluża b'mod informali fis-semestru Ewropew saħan qabel is-sħubija u l-miri tal-programm ta' tkabbir annwali huma parti mill-programm futur ta' tkabbir konverġenza li ħajjiġi sottomess il-Kummissjoni fix-xhur ġejjin. Interessanti forsi nsimgħu wkoll opinjoni tal-Kummissjoni kif u meta il parteċipazzjoni formali ta' fis-semestru Ewropa ta' Kroazja ħajtwet u grazzi ħafna Kummissarju Andor. Grazzi ħafna, onorevoli membri, sinjuri, skużawni tal-li ħana tweġiba pjuttost qasira għaliex Dina kienet diskussjoni tassew interessanti, pero kax kreddaq xejn iżjed mill-li konna għadin nipretendu għalek ħajkoll inqassar it-tweġiba tija, imma ħan nirrifletti fuq xi punti ewlenin li saru fid-diskussjoni, speċjalment fir-rigward tal-modell soċjali Ewropew. Naħseb li mhux tabxejn ħafna minnkom dertum ħasbin, speċjalment dawk minnkom illi ġejjin mill-pajjiżi l-aktar periferiċi u li huma membri taż-żona euro. Iżda nixtieq ngħid ukoll li nisħaq illi Kultant ikun hemm anki kontradizzjoni fl-analiżi, pereżempju, ma nistgħux minn banda aħna ninsistu fuq il-mudell soċjali Ewropew u mill banda l-oħra mbagħad nippruvaw nikkritikaw l-leġiżlazzjoni essenzjali f'dan il-qasam bħal pereżempju d-direttiva tal-working time. Din hija ħaġa importanti integrali mill model soċjali Ewropew. Għadin, fil-seklu 21, mux il-seklu 19, rridu nżommu u nizviluppaw protezzjoni essenzjali tal-ħaddima tagħna u niġġieldu it-trattament inġust, id-dumping soċjali u dina propju Ix-xogħol tar regolamentazzjoni għalija aħna konna qegħdin naħdmu wkoll biex intejbu il-kwalità tal leġiżlazzjoni nagħmlu aktar streamlining fejn ikun hemm bżonn u naċċertaw li ma jkunx hemm xi ħaġa li jkollha tapplika bil-forsi stess mod għal kulħadd fejn dan ma jkunx ġustifikat. Dan huwa xogħol importanti ħafna ma nixtieq nisħaq illi il-leġiżlazzjoni fuq livell Ewropew hawnhekk f'dan il-qasam mhix xi ħaġa illi ħat ostakola tkabbir ekonomiku. L-ideja illi l-regolamentazzjoni fl-Unjoni Ewropea ħat toħnoq l-ekonomija Ewropea din ikolli naħseb jiena illi hija mit perikolus u dawn it-tip ta' miti taħrejjef irridu aħna nindirizzawhom bir-realtà, argumenti realistiċi, għanna ħafna pajizi f'iċessjoni u jiddu naraw X'kienu l-affarijiet li waslu mbagħad għall irkuplu li nbeda ftitilu ilu, issa fir tal-istrumenti finanzjarji dawn għandhom rwol pożittiv ħafna hawnhekk kien hemm ukoll strateġija fil tal-fondi sabiex indirizzaw il-kriżi b'mod flessibbli, emendajna u u wkoll ħafna mill-programmi sabiex nappoġġaw it-kabbir u l-impiegi u l-investiment biddilna u kol regolamenti taħalna rati ta' kofinanzjament differenti fil pajzi illi għadin fil-program sabiex ikollna kondizjoni iktar favorevoli fl-aħħar sena il-Kummissjoni kellha wkoll ir-rwol però attiv sabiex ti ridirezzjona il-fondi għal dawk il-pajizi li kellhom l-iktar qatt fost iż-żaża. Aħna hawnhekk irridu nisqu dwar l-importanza illi Naddu laqwa prassi lil dawk il-pajizi li għandhom bżonn kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar dan u l-kunċett tal- Garanzija żgħażagħ huwa laqwa eżempju dan ilu għaddej f'ħafna pajjiżi bħal Awstrija u l-Finlandja u aħna żviluppajna kunċett fil-pakkett tal l-impjiegi fost iż-żgħażagħ sabiex niddaħrqu sabiex ikunu nistgħu ntrasfertu dan il-pakkett u d-diskussjoni li għaddej bħalissa fil-Kunsilla lekin jien daqshekk importanti u ħatkun iktar u iktar importanti li dina nitraduċuha fir-realtà permezz ta' rizorsi Ewropej. Nasib li daw l-istrumenti fil-fatt għandhom valur miżjut u ma' fondi ta' investiment. U kważi fil-każijiet kollha dawn ridu jaħdmu flimkien ma' rizorsi nazzjonali jeżisti wkoll kwalità ta' kontroll u verifika serja ta' dawn il-fondi kif jiġu mħadma dan kollu jaċċerta illi il-xol kif jitqassam bej il-livelli reġjonali, nazzjonali u Ewropew ikuqsib laqwa mod possibbli. Ovvjament, il-kwistjoni ta' riformi diffiċli ma' foqs ma' fejn, per eżempju, għandhom xieqsmu riformi soċjali, aħna minna l almuta għanna biex nejnu bit tħejjija u ninvolvu l-atturi u kol nazzjonali specialment l-imsieħba soċjali. Għantikom l-eżempju ta' riformi ta' pensjonijiet aħna fimkien Massur Ren u Massur Sur Barnier fl-2010 ħriġna Green Paper u li ġiet segwita minn White Paper imbagħad u kien hemm ħafna diskussjonijiet flimkien ma' l-atturi nazzjonali dwar dawn id-dokumenti u dan imbagħad bit-tatri għal analiżi tas sistemi ta' pensjoni fis-ħarri ta' tkabbir annwali. U ġinġagħat u kol f'żewġ semestri Ewropej diġà. Dawn il-metodu ta' konsultazzjoni fuq livell Ewropew u dialogu dirett ma' dawk l-iktar involuti. Nippruvaw namlu ħdejjem qabel ma naslu għal rakkomandazzjonijiet konkreti. Meta jkun hemm bżonn niġu fil-Parlament jiena fil-aħħar sena wkoll ħadsem fi diskussjonijiet ma' parlamenti nazzjonali bħad il Bundestag, il-Parlament Taljan, dak Portugiż, il-Finlandja, il-Greċja u kol qabel u nilqaw delegazzjoniet mill-Parlamenti Nazzjonali u kol dan għalina importanti ferm. U juri u kol li l igs u rakomandazzjonijiet ma jimmirawx biss il-pajizi illi jinsabu f'diffikultajiet finanzjari imma għandna wkoll proposti importanti għal kulħadd. Anke fil-pajjiżi illi jaħdmu u għaddejin tajja bħal Ġermanja hemm bżonn ngħidu illi biċċa xogħol importanti li politika tal-impjiegi tindirizza per eżempju ċertu zbilanċi ta' sessi tal-etajiet, kwistjoni tal-paga minima. Ġifri ħna importanti li nipruvaw nkunu klassivi kemm jista' jkun u nittamaw li din il-proċedura u din il-metodu ġdid li jista' daħħalna irrendi l-aqwa riżultati għas sodisfazzjon ta' kull minn involut. Grazzi ħafna u skużawni tal-li eh, kelli inżom daqsek fil-qosor. Grazzi ħafna sur Andor. Issa, Għandi sitt kellima imma ħan nippermetti biss lil żewġ membri li jitkellmu. Umbat l-oħrajn jitkellmu fil-kumitati kieġobhom għaliex għandna bżonn ukoll it-tweġiba tal-Kummissarju Ren. Anki sabiex nkunu nistgħu nkomplu mbagħad billa qattana f'wan nofsinhar. Imma issa ħanaddi il-kellima minn żewġ pajjiżi fejn sissadu ma tkellem ħadd minnhom. Għalhekk ħanaddi lis-Sinjura Kompola natri min Finlandja. Manish mikrofonu. Micro, please. Three remarks. Thank you. <laughs> mela, tlet kummenti. Il-perspettiva finlandiża ta' x'nippretendu aħna mis-semestru Ewropew u l-isfidi li qegħdin niffaċċjaw fil-budgets pubbliċi l net mill-lat istituzzjonali naħseb li l-ebda konferenza ma weħeda tista twassal l iskrutinju u l-leġittimità demokratika mela jena mlu ċara din anki jekk inħarsu lejn artiklu 13 il-ġdid dwar kif aħna nistgħu noħolqu forum politiku. Aħna Bħalissa fil-Parlamenti Nazzjonali għanna setat, għanna setat ukoll fil-Parlament Ewropew u n-nies għandhom id-dritt jipretendu allura illi namlu l-affajt aktar ċari. Il-parlamenti kollha jistgħu jaraw eżattament fuq livell domestiku x'qegħdin jamlu u kif għadin jiġu inklużi fil-proċeduri differenti li konċernaw u koll il-programmi nazzjonali tagħhom. Fil-Finlandja aħna per eżempju għadin naħdmu fl-imkien mal-gvern tagħna jitfit miegħu il-ħin kollu mem l-ebda paper li toħroġ mill-Parlament Finlandis u kummissjoni l-Parlament għana ma jkunx studja, ma jkunx felassew u ma jkunx kapaċi diskuti. Ġifiri naħseb illi aħna nistaw il-koll marru l-ura lejn pajizna u noħolqu sistemi fuq din il-kwistjoni demokratika. Anke l-Kunsill qed jaħdem fuq ħafna parlamenti u koll illi jappoġġaw il-gvernijiet tagħhom. Dividini hija kwestjoni fundamentali tal-budget. Tieni punt bat. Il-politika ekonomika. Di m'għandix tħares biss lejn is-sostenibilità fiskali għaskapitu mbagħad ta' miri importanti oħra bħal pereżempju tkabbir l-impjiegi u l-istabilità soċjali dan importanti ħafna meta niddiskutu aħna s-semestru u l-budgets nazzjonali għalhekk naħseb li rid infakkarkom ukoll li aħna kollha kważi nexxilna napplikaw iċ-charter Ewropew regoli dwar l-Unjoni Ekonomika għandha tiġi abbozzati u applikati sabiex iħarsu id-drittijiet ekonomiċi, soċjali, ecc. garantiti mit-trattat. Mbagħad naħseb fir-rigward tal-isfidi l-ġodda li għandna qudiemna. Rridu aħna nindirizzaw l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fiskali. Irridu insib ikollna forum Ewropew fejn nistgħu naċċertaw illi t taxxi fil-fatt jitħallsu kif Gazzi u l-aħħar kellim għalina qabel ma naddu għat-tweġiba tal-Kommissorju is-Sur Caldera Spanja. Grazzi, President, Vice President, Kommissarju. Dak li għaddejjem minnu bħalissa hija kriżi gravi ta' tkabbir ekonomika illi iżid id-deficit, iżid id-dejn sovran u ma jkollniex xogħol aħna fi Spanja qabel il-kriżi kellna dejn pubbliku baxx ħafna ġifiri ma kienx il-kriżi minħabba d-dejn imma kriżi li kkawżat id-dejn u situazzjoni sejra eh, mill-ħażina l-ar fi Spanja tal-2012 kellna 3.5% illi dejjem iżid il-multiplikatur Ewropew u għalhekk is-sitwazzjoni qed tigrava mhux biss l-Spanja ma l-Ewropa kollha kemm u li ħassibna aħna i jekk aħniex qegħdin innaqsu l-potenzjal ta' tkabbir għall-ekonomija fil-futur. Din ħaġa gravi, sinjuri Spanja qiegħda ta' tieħu miżuri serji ħafna anki ġifi għanna ftejm intern aħna dwaru da' għadin namlu evalwazzjoni kompetittiva u għanna għedin naraw li għanna bżon ta' aktar simetrija anki minn naħa tal-istituzzjoniet tal-Unjoni Ewropea sabiex naċċertaw li dan il-proċess ta' bilanċar mill-ġdid ma jwassalniex ta' situazzjoni għal minn dak li għanna issa. U aħna il-korrajna kif il-proċess ta' austerita' ijat jiġġenera riżultati iktar negattivi u iwassal għal sitwazzjoni għar, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-investimenti produttivi. Ġifiri, l unima kamot kif nistgħu nħoġu minn di kriżi hija li nżidu l-investiment ma jistax jemluħ il-familji daw, din ġifieri hija ħaġa li tista' ssir fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew sabiex niffavorixxu investimenti produttivi li waslu għal riformi fil-qasam tal-intraprenditorjat u waslu mbagħad tkabbir ekonomiku. L-esperti dejjem iżjed qegħdin jgħidulna li s-sitwazzjoni ħadd tibqa' tmur għallar u Per eżempju, Christine Lagarde, persuna responsabli mill-IMF, għaltilna u koll dal aħħar li huwa kważi impossibli il d djum tagħna jekk ma jkunx hemm tkabbir ekonomiku hija żidet tgħid ukoll li dan it-tkabbir ekonomiku jrid ikun wieħed inklusiv. Għalhekk naħseb li għandna niftħu dan l-ispazju jrid ikun iżjed ċans għal proċess ta' konsolidazzjoni fiskali u jkollna wkoll ehm, fondi biex jgħinu l-investiment ħalli jkollna tkabbir ekonomiku. Grazzi ħafna, grazzi tal-li qed tifhmu li għandna bżonn li aħna da' xejn Ħalli bekk għanna kun nistaw nisimgħu lill-Kummissarju Renza biex t tweġibiet mistoqsijiet. Grazzi lil kulħadd ta' dan id-dibattitu tant serju interessanti li rifletti situazzjoni fl-ekonomija Ewropea. Nixtieq wieġeb li l-mistoqsijiet tagħkom billi nagruppom għaliex tant kien hemm mistoqsijiet li ovvjament ma nistax nweġibhom waħda waħda qassek nieħu daw il-mistoqsijiet wara nofsinhar ukoll. nibda l-ewwel bil-punt ta' Lord Harrison mill-House of Lords. Grazzi ħafna ta' komment kontribuzzjoni kostruttiva Britanniku ħafna dal komment kien għal dan id-dibattitu Ewropew. U niftakar jiena sa avveniment xi snin ilu kif semmejt inti fil-fatt meta jiena kont iltqaj tal-ewwel darba ma' xi lords f'hawnhekk fil-Parlament Ewropew lejn l-aħħar tal-95 qed ngħid hawnhekk meta jiena kont membru ta' Parlament Ewropew fil-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali kellna laqa mal-Kumitat rispettiv tal-House of Lords u l-idea kienet hemmhekk li niddiskutu affarijiet li kellhom x'jaqsmu mal konferenza intergovernamentali li kienet dak iż-żmien għadha ġejja tal-96 f'Amsterdam. U aħna dak iż-żmien għalhekk konna diskutejna fuq dan il-punt u mbagħad kien hemm żewġ lords li bdew jargumentaw bejnietom u wieħed beda jgħid li t-tort tal-ieħor għallu tortijak illi aħna maħniex parti mill-konferenza intergovernamentali. Ġinti t-tkellem fuq 96, design t titkellmu fuq il-konferenza ta' 57, le, kienu għadin jitkellmu dwar il-konferenza intergovernamentali tal-snin 50-51 illi l li. dak iżmin ma kienx il parti minna. Ġifiri, Ir-raġuni ta' e, ġifir il-fatt li intom ma kontux naqattu mill-ewwel fl-Unjoni Ewropea wkoll kellu ramifikazzjonijiet aktar tard ta' dak iż-żmien. Iva, nemmen eħe li għanna ħafna burokrazija li għanda titnaqas imma li Prim-Ministru Cameron nixtieq najdlu jien li wieħed m'għandux għalfejn jagħmel it-teddidiet li jitlaq mill-Ewropa. Dawn ma fejti li taħdem fuqhom l kollegi l-oħra mal-istati membri l-oħra bħala parti mill-komunità li jintom tagħmlu parti minna. U kif Anglis, Angliż, Bittanniku, nipreferi nippreferi nara l renju Unit fiċ-ċentru u biex nuża metafora tal-futbol nippreferi li nkun midfielder mill inkum nkun fir-reserve. The second issue is uh, related to... Ibtini net. Fil-rigward tal-ownership u sovranità. Michael Fendo għajem del kwistjoni sur Marini, Fra Cordova, sur Sardavas u ħafna oħrajn ukoll semmewa din il-ħaġa. U iva, smajtkom, fimtkom u naqbel mal-importanza li ikunem di unat importanza tal-ownership, importanti li aħna jkonna ownership ta' veru ta' semestru Ewropew mill parlamenti nazzjonali u ovvijament parlament Ewropew u koll. Nishtiq najżewġ affarijiet hawnhekk. Is-six pack u sitt biċċiet ta' leġiżlazzjoni li għenew il-governanza il il governanza ekonomika fl-Ewropa din hija xi ħaġa li saret bis-saħħa tas-seba' u Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Dawn ġew adottati wara ħafna studju mill-parlamenti anki hawnhekk mal-Parlament Ewropew niftakar ħafna xhur diffiċli fejn iddiskutejna u domna ninnegozjaw fl-aħħar irnexxinna. Issa l-wol ta' kommissjoni huwa li dawn ir-regoli jiġu applikati bl-aktar mod effettiv kif biltu maħħom intom. U napprezendu issa li kull stat membru, kull parlament tal-Unjoni Ewropea jirrispetta dawk l impegni li ħaf fuq livell Ewropew u biex jirrispetta il-governanza ekonomika u regola ta' six-pack illi fl-aħħar mill ħar biltu dwarhom mintom. Iridu naċċertaw sostenibilità tal-finanzi pubbliku, tkabbir sostenibli u ħolqien tampigi. Mill-perspettiva tal-Kommissjoni aħna dana naraw bħala ħidma fi sħubija sħiħa mal-Istati membri mal-parlamenti tagħhom u r-rakkomandazzjonijiet ta' politika tagħna. Għeddin emmek bil-intenzjoni li nejnu kustat membru sabiex jeleb il-problemi ekonomiċi tijaw niftħu l-imblokki li jazzistu għat kabbiru l-ħolqin ta' impjegi dan il-rekomendazzjonijiet ma bazzati fuq analizi kop komparattiva tas sitwazzjoni ekonomika tal-Istati membri u aħna nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex tassew nagħtu l-aqwa parir politiku possibbli sabiex intejbu jitkabbir sostenibli u l ħol ta' impjiegi. bat kien hemm gruppi ieħor ta' mistoqsijiet minn ħafna membri dwar il-konsolidazzjoni fiskali u il-multiplikaturi fiskali, l-impatt ta' l-istimulus u l-konservazzjoni fiskali fuq skabbir ekonomiku. ċat għalli li ma nix nifukaw bis fuq is-sintomi imma fuq il-kawzi tal-krizi. U jiena naqbel perfettament, iva rridu morru u nindirizzaw l-eruq tal-krizi, l-izbilanċi ekonomiċi illi akkumulaw minn madwar is-sena 2000 sa s sena 2008 dak li jdu namlu u għalek aħna rridu nerġgħu namlu dan l-eżerċizzju ta' bilanċar mill-ġdid tal-ekonomiji u nżidu l-kompetittività kemm dawk il-pajjiżi ta' nofsinaru ta' tramontana tal-Ewropa li kollha jaħdmu fl-imkien jagħtu semhom sabiex ikollna bilanċar mill-ġdid tal-ekonomija Ewropea u nerġgħu lura kemm jista' jkun malajra tkabbilu l impigi Iżda kultant is-sintomu jista' jinbidel f'kawża wkoll x'rid ngħid biha din. Fil-waqt li aħna ngħidu li dun indirizzaw l-oriġini tal-kriżi u konna raġun fl-istess waqt ma nistawx ninjoraw il-sintomi, jekkom ix il-qazda, jekkom ix per eżempju l-konsolidazzjoni fiskali u l-insostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Jina studjajt bil-reqqa l-istudju tal-IMF u kienem xie referenzi u koll mill professur Oliver Banxar li konna nistudja il-kodba tijaw snin ilu issa u anki riċerkatu Daniel Lee. Studju eccellenti, kompetenza professjonali olja immens. Iżda, Blanchard u li huma stess ukoll wissu kontra l-interpretazzjoni tar riżultati bħala sejħa sabiex nirriversaw il-politika fiskali mikrizi l-għawna li multiplikaturi li referi għal-jom l-istudju ivarjaw skont iż-żmien, skont il-pajjiż u skont il-kuntest ekonomiku. Iġifieri inti m'għandekx regoli waħda li tista' tapplika għal kull kuntest. Għalhekk l-approċċ tal-Unjoni Ewropea illi namlu ikonna politika differenzjata tal-finanzi pubblika inħossu, inħossu li huwa l-iktar waħda adattata. Hawnhekk ikolli ngħid illi hemm evidenza empirika wiesa li turi li anki jekk konsolidazzjonijiet ikbar jistgħu ikunu waslu għal tnaqis fit kabbir bla preċedent neċessarjament ħajwassal jekk namlu il-politika kontlarju tagħha ħanaslu għal tkabbir mbagħad. Hemm pajjiżi pereżempju li għandhom livelli kbir ta' dejn pubbliku li kieku kienu wassal fi premium star risku li tant ikunu għalin illi ipattu għal kull tip ta' benefiċċju li jista' jkun hemm tip ta' pożizzjoni daqsxejn iktar flessibbli. Jista' jkun kien ikollna sitwazzjoni fejn pereżempju swieq ma jkunux lesti li jiffinanzjaw xi tip ta' self. Ħantikom eżempju ċar pereżempju l-Italja fil- ħarifa tal-2011 bejn Awwissu u Novembru 2011. L-Italja kella kienet wedit, kienet wedet ċi konsultazzjoni fiskali fis-sajf anki sabiex tiffaċilita il-Bank Ċentrali Ewropew li intervjeni fis-swieq sekondarji tal-programm tas-swieq tal-sikurtajiet tagħha. L-Italja żammet mal-impenji tagħha tal konservazzjoni fiskali li sebi intervjeni l-ispejjeż ta' self naqsu s-sitwazzjoni għal żmien qasir mara tal-aħjar. X'ġara mbagħad? Il-gvern ta' Berlusconi ddeċida mbagħad li ma jirrispettax l-impenji li kien ħa iżjed u r-riżultat x'kienu mbagħad spiċċa biex is-self spiċċa wassal għal biex dan beda joħnoq tkabbir ekonomika u spiċċajna imbagħad bi problemi li kien hemm fl-Italja imbagħad kellna l-gvern ta' Mario Monti spiċċa stabbilixxi daqsxejn is-sitwazzjoni. Jiġi dan huwa eżempju tal-affarijiet li għadni kif semmejt. Imbagħad U rejt ukoll il-karta, eh, għan karta s-safra fil li il-ħin qed jafas qegħdin ġa bisna d-design minuta issa tal-logħba. Eħe, ħafna drabi naraw li hemm qasma fil-kuntest politiku bejn il- nofsinar u tramontana tal-Europa u nirringrazzjakom tal-dina il-divizjoni politika bejn kultura stabli iktar tal-tramontana u il-pajzi tal-nofsinar jek joġobkom grazzi ħafna tal-ma rajni jiexillu maġdinja karikatura. Mem xejn eh, li jista' isolvi din il-kriżi mill-lum għal ma nistgħux aħna insolfu permezz billi noħon ut tkabbir jew billi waslu għal iktar moral hazard, daħna jdu noqdu attenti ħafna lek hemm bżonn li b'mod proattiv aħna noħolqu u nibnu pontijiet bejn iż-żewġ kulturi, nibnu mill-ġdid unjoni monetarja u nibnu unjoni ta' iktar solidarieta ta' iktar responsabilta u dinija tip ta' unjoni li għana bħala kommissjoni ġu naħdmu għalija. Issa ovvjament aħna nserħu kon fuq lajnuna li kapacitatuna intom sabiex nkunu tassew naslu għat kabbir u għal l europa ta' tkabbir fl-ħam mill-ħar wadak li ċittadini tagħna jidu mill-Europa. Sur Kummissarju, ringrazzjak ħafna. għat illi mhux dejjem il-bidu dejjem eh, aħna rridu nisqu fuqu, iżda l-importanti huwa l-proċess, il-proċess li aħna nżommu ma dak li nkunu deċidejna li ħanamlu. Grazzi ħafna tal-impen tiegħek, grazzi ħafna wkoll lil eh, kulħadd li parteċipa sa nixtieq li ngħaddi l-mikrofonu lil kollega la Massur ħalli nkun nistgħu nkomplu bid-dibattitu speċifikament dwar il-budget magħhom.